Good morning everybody, can we start? Lodwa tajba lil kulħadd. Nistgħu nibdew jekk jiġobkom? Mela, però l-ewwel nagħmel xi avviżi. L-ewwel wieħed qed joġobni ħafna għaliex is-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat tagħna anzi tal-Parlament ħatar lil Anas li huwa l-kap ta' segretarjat tagħna bħala id-direttur attwali għal politiċi, ekonomiċi u xjentifiċi. U dan wara illi irterat is-sinjura Zebux huwa ser ikun responsabbli minn ikon empl itre u tax flimkien ma' imko il Dipartiment għal politiċi. Tuni sekonda, tuni sekonda li xandu iktar mela li xitiħu xsipu ukoll il-governanza ekonomika ta' ikon. Fil-fat, eh, għalissa għadna ma tlifniex għadu ħajibqa fostna. Ma nafx kem, jek tafux kem huwa jgħin minn wara l-kwinti dejjem. U kiku minajru ma nkunux nistaw Uh, naħdmu minajru. U uh, huwa uh, fil-fatt jinterpreta da kollu li ngħidu b'mod u maniera aktar diplomatika. Madana kollu huwa ser ikun għajbqa jkun membru tas segretarjat imko, un bat eventualment meta jieħu il-kariga oh, e, eh, eh, tijaw naraw xħajġri postna. It-tini avvis. It-tlieta filaxija jiena irċivejt premju fissam il-parlament u fissimkom u koll. Dan kien il-premju pala il eh, rebbieħa tal-konsumatur mill-programm għal valutazzjoni tal-karozzi tal-2015. Dan jorbot ma' xogħol li saru sar mill-MEPs 20 sena ilu meta konna qed namlu studju għall-testjar u sigurtà ta' sigurta fil-karozzi. U fil-fat dan kien test illi kien daħal illi rekwiziti biex isir it-testjar biex naraw sigurta mhux biss meta jkun hemm ħabta me qudiem tal-karozza dan kam il-ġemp. Jiġifieri dan uh, ifakkarna illi anka dak li għamilna 20 sena ilu tassew għandu impatt dak li nagħmlu fuq il-ħajjiet uh, tal-persuni. Tal Jiġifieri fissem il-Parlament jiena ringrazzjajt l-persuni li premjawna u jiena għettilom u koll li aħna minn dak iż-żmien law komplejna f'dan il-parlament impoġġu l-ewwel qabel kollox is-sigurtà u isna ir-rekwiżiti ta' sigurtà u sikurezza. Dan l-aħħar isna il-sistema eh, ta' brejkijiet fil-makkinarji u komplejna impoġġu il-priorità tagħna u l-aċċent u komplejna nagħtu importanza lil-sigurtà. Nittama issa illi xi ħadd tassew ġibulna fiżikament dan il-premju ħalli taraw jekk tkunu tixtiequ taraw. Tajja pus, issa ejja naddu għal votazzjoni. Fil-fatt, kumment wieħed fuq il-votazzjoni. Din id-darba aċċettajtu li dan isir, però jekk intom ikolkom ħafna gruppi, ikun hemm ħafna gruppi illi jaqblu fuq emenda, dak ma, dik ma tkunx emenda ta' kompromess. Jiġifieri irridu nippruvaw eh, nżommu ma' kif supposti imorru l-affarijiet. Issa, l-ewwel votazzjoni. L-ewwel votazzjoni huwa fuq il-rapport ta' abbozz Eh, dwar l-EEA u l-Svizzera, rapporter was sur Andreas Schwab. Mela, nibdew. Empl wieħed, dok favur. Kontra. Maddiċ. Emenda 11, dawk favur. Kontra. Mattadix. Emenda 10, favur. Kontra. Taddi. Emenda 12, dawk favur. Kontra. Taddi. 13 tadi u kol, 14 favur kontra tadi, 16 favur kontra tadi. Taqa, taqa, skużawni. Mis 17 amenda orali favur kontra tadi, 18 favur kontra ma tadix, 19 favur kontra namlu verifika elettronika. You don't have a voting. Oh, okay. Mela, namlu verifika. membru tal-PPE zejiet. Tajab? Mela, 21 kontra 15 favur, mela, ma taddix. 20 favur kontra ma tadix 22 22 u 23 waqaw 21. Favur, kontra, taddi. Emenda 21 taqa, kompromess wieħed, favur, kontra, taddi, jaddi, fav 24, favur, skużawni, 28 taddi, 30. Ma taddix, 29, favur, kontra, taddi. 32 favur kontra taddi 33 favur kontra taqa 31 irtirata 34 favur kontra telqet u, u skużawni għanzi taqa mela 34 taqa 35 u 36 blemenda orali dawk favur kontra taddi 37 favur kontra taqa 38 favur kontra taddi, 40 favur kontra taddi, 41 favur kontra ma taddix, 42 favur kontra taqa, 43 favur kontra taqa, 44 favur kontra taqa, 45 favur kontra taqa, 49 favur kontra taqa, 50 favur. Favur kontra di 51 favur kontra ta' Em tlieta favur kontra taqa. Kompromess tnejn, favur, kontra. Jaddi. 57, favur, kontra. Taqa. 59, favur, kontra. Taqa. 60, favur, kontra. Taqa. 58, favur, kontra. Taddi. 46 b'emenda orali favur kontra tadi empl 6 favur kontra tadi 61 favur kontra e, tadi 62 favur kontra tadi kompromess tlieta, kompromess tlieta, favur kontra astensjonijiet tadi Kompromess erba' favur kontra ta' jaddi. 65 b'emenda orali favur kontra jaddi. 66 favur kontra jaddi. 67 favur kontra jaddi. Empl dissa jaddi u kol il-kotazzjonijiet emenda wieħed anzi għanna blog vote għawek ma ma taddi ma jaddux issa għana 4, 5 u 7 block vote favur kontra jaddu. U issa l-votazzjoni aħarija. Okay. One more. One more. And one more then. Okay?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 That was so. Am I therefore missing a voting? We don't have. We, we don't have a voting list on that. It's just the outcome. Okay. Of, uh, so the next vote is on the. Votazzjoni li jmiss hija fuq l-adozzjoni ta' rakkomandazzjoni fuq il-rapport ta' Sinjura Jakon Sarja l- għal assistenza reċiproka bejn l-autoritajiet amministrativi tal-Istati membri u l-kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kommissjoni biex niżguraw li tiġi applikata kif suppost il-liġi fuq id-dwana u l-kwistjonijiet agrikoli. Ħanamlu votazzjoni elettronika. No, it's just a simple majority, okay? għanna bżon ta' sempliċi maġġoranza. Jina naħseb però li ħan iksbuk ta' minn zewċ terzi. Ejna Three more people to vote, please tlet persuni oħra biex jivvutaw jekk jġobkom. Okay, close it. No, no, no, Mela, 35 favur, 2 kontra u astensjoni wahda. Prosit. So, this is to summarize. Mela, din dan huwa il-taqsira ta' titlu ta' rapport huwa l-ġlida kontra l-frodi fid-dwana da' kollox. Prosit. And now to the Issa naddu għal rapport ta' Sinjura Marlene Mizzi għal opinjoni fuq il-rapport Juri għal kumpaniji privati b'responsabilità limitata b'membru uniku. want to show you your award before you start. Iżda qabel ma nkomplu bil-votazzjoni, għawek għanna il-premju, il-premju li jettilkom iktar kmini, tqil, tqil ħafna, pero dan għadak li rċivejtu intom. Ħallu hemmek, tajjeb. Tajjeb wis, mela, nibdew fuq emenda wieħed wieħed sitta emenda biex nirrifjutaw il-proposta kolla kemmi, dawk favur kontra, namlu verifika, namlu verifika. Okay, so that was, that's fallen. Tajab, mela, ma għaddix, ma għaddix fil-fat. Issa, emenda, wieħed erba tminja, favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed sitta wieħed, u tnejn erba wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu issa għal wieħed erba erba favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed erba ħamsa favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed erba sitta favur kontra astensjonijiet ma taddix 48 u 147 favur kontra astensjoniet ma jaddux. Wieħed erba dissa. Favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed ħamsa wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 5 favur kontra astensjonijiet jaddi. Wieħed 5 erba favur kontra astensjonijiet ja, eh, taddi. 66 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed 5-6 favur kontra astensjonijiet taddi. 67 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed 58 favur kontra astensjonijiet taddi, wieħed 59 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed 60 favur kontra astensjonijiet taddi, wieħed 63 favur kontra astensjonijiet taddi, wieħed sitta ħamsa, anzi skużani tgħid il-kellema, wieħed sitta erba l-ewwel. Favur kontra astensjonijiet taddi. wieħed sitta ħamsa favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed sitta disa favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess sitta. Kompromess sitta. Anzi, skużawni, skużawni, hemm bżonn li nivutaw fuq wieħed sitta seba' favur kontra astensjonijiet ma tadix u wieħed sitta tminja favur kontra astensjonijiet ma tadix. Kompromess sitta issa mm, favur kontra ta' jaddi, kompromess sitta jaddi. Wieħed seba' ħamsa favur kontra favur favur kontra nixtieq nagħmel verifika hekk fuq emenda wieħed seba' ħamsa. Verifika. 175. Check. Three more. Close. Falls. Ma taddix fil-fat. Wieħed seba seba favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed seba tminja favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess seba favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet jaddi. Wieħed 8 tlieta favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed tminja erba favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed tminja sitta favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed tminja tminja favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed tminja dissa favur kontra astensjoniet ma taddix, 81 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Ninżlu l-isfel għal wieħed disa tlieta favur kontra astensjonijiet ma taddix, wieħed disa ħamsa favur kontra astensjoniet ma taddix, kompromess disa favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess 10 favur kontra astensjonijiet jaddi. 202 favur kontra astensjonijiet ma jaddix. 203 favur kontra Mela, 203 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess 11 favur kontra astensjonijiet jaddi. Tnejn wieħed tlieta u tnejn wieħed erba bħala blokk. Dawk favur kontra astensjonijiet jaddu. Tnejn wieħed tminja favur kontra astensjonijiet ma taddix. Tnejn wieħed disa favur kontra astensjonijiet ma tadix. Kompromess 12 favur kontra astensjoniet jaddi 2-2 erba. Favur kontra astensjoniet taddi. 2-2-5 favur kontra astensjoniet jaddi, 2-2-6 favur kontra astensjoniet ma taddix. 2-2-8 favur kontra astensjoniet 2-2-8 2-2-8 favur kontra astensjoniet ma tadix 2 Anzi, namlu verifika fuq 2-2-8. Tnejn tnejn disa. Favur 229. Anzi, artiklu 21 kollu kemmu waqa tneħħa, jiġifiri ma tistawx lanqas tagħmlu l emendi ovvjament. U għalhekk eh, jaqgħu xi emendi u għal emenda 2-3-3 favur kontra stensjoniet stensjonijiet taddi. Tnejn, tlieta ħamsa, favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tlieta u għoxnin, anzi skużawni, tnejn, tnejn tlieta tminja tejt il-kellima. 2-3-8 tgħaddi, 2-3-9 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Naddu għal 240. li taqaw kol 240. 2-4-2 votazzjoni blok fuq 2-4-2-2-4-3 favur kontra stensjoniet għaddew 2-4-4 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess wieħed favur kontra, astensjonijiet, għadda. Pero jena mlu verifika jek jġofkom. Skużawni. Mm, Tajep, tajjeb, mela naħseb li dan għadda fil-fatt. Issa, naddu għal 1-2-1 favur kontra sensjoniet għadda, 1-2-2 favur kontra sensjoniet għadda, 1-2-3 favur kontra sensjoniet għadda. Andres, mux et nifem jekk ux favur jew kontra. Kontra? Tajab, mela, ma jaddix. Mela, kompromess 2 favur kontra astensjoniet jaddi. Kompromess tlieta favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 14 favur kontra astensjonijiet jaqa. Emenda 18 favur kontra astensjonijiet taqa. Kompromess 4 favur kontra astensjonijiet jaddi. Wieħed tlieta disa' Nitinsab f'nofs il-paġna, favur kontra astensjonijiet ta' Anzi, namlu verifika. Ejja namlu verifika. Zewċ persuni oħra jridu jivvotaw. Wieħed erba wieħed favur kont skużawni tgħid il-kellima, wieħed erba' tlieta favur kontra astensjonijiet taqa. U issa il-votazzjoni Għadik ġiet rifjutata. Votajna u ġiet rifjutata. It's on the record. It's on the record. Voted and rejected. Thank you. Tajab, mela votazzjoni finali. Um, the final vote on the report electronically. Ħassi l-votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. Mela, 21 favur u 16 kontra. skużaw 17 kontra, jgħalli xem xaħat li mandux il-voting card. Marlin, tixtieq titkellem? Nitlobhom minuta sensu ħalli tkun tista' titkellem ir-rapporter jekk jogħġobkom. Marlin Mizzi. Madam Chair. Uh, Ser nitkellem fil-qosor, Sinjura President. Nirringrazzja lil kull min eni f'dan ir-rapport dawk li qablu miegħu u dawk li ma qablux miegħu, xorta waħda kien hemm ħafna xogħol li sar. L-adozzjoni ta' dan ir-rapport tfisser li jista' jkun hemm possibilità ta' li nis li ġu sfruttati il-partijiet interessati u ma naħsibx illi f'dan il-kas il-mezzi ġustifikaw lan aħari. Aħna laqbilna mal-ambitu ta' dan il-rapport iżda ma konniex qed naqblu miegħu propju minħabba li kunem possibilità ta' sfruttar bil-mod kif ġi imfassal u kif saru l-kompromess eh, il-darba ħranajtu li l-mezz ma jġustifikawx lana ħari u jiena ma naqbilx personalment ma dan ir-rapport u dan it-tulkom. Grazzi. My understanding that the normal process and I'm, and I'm naf li inti għamilt ħafna xogħol fuq eh, fu dan ir-rapport, imma normalment f'dawn iċ-ċirkustanzi il-President trid eh, tmexxi ir-rapport flok ir-rapporter. Għam xi shadows li jixtiequ jitkellmu? Su Stefanox. Grazzi ta' sew, Signora President. Jina nixtieq ngħid. Grazzi ħafna lil dawk kollha li jipparteċipaw fuq dan ir-rapport u b'mod partikolari xtaqt nirringrazzja lill meps u dawk kollha li sostitwewhom u li jgħinu fil-ħidma ta' dan ir-rapport għaliex xina nemmen dan huwa rapport importanti ħafna għat-titjib fin-negozji fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq inkompli niddiskuti ma' dawk li ma jaqblux u se nkompli naħdem ma' dawk illi ma jaqblux ma dawn il-punti. Dan kien proċess fejn jina tal-limt ħafna, napprezza l lajnuna kolla li jina tajt, dan mux it-tmim se nkun f'kuntatt ma' persuni oħra qabel sessjoni plenarja. Grazzi tassew mela biex inkunu ċari. Meta ir-rapport jaqa' taħt idejn il-President, irrid jiġi b'mod neutrali ma jirrappreżentax il-pożizzjoni tal-partiti. Nittama illi x-shadows xorta jibqgħu issegu dan ir-rapport. a single vote on a report by Mr. Boussai on trade in... Mela, issa, fuq il... Issa nifdaw fuq il-rapport dwar il-kummerċ dwar tal-prodotti mill-foki. Il-votazzjoni miftuħa. Okay. Good. Done. Closed. Tajjeb, dan jgħaddi 33 favur 2 kontra. Grazzi ta' sew għal dawk li mhux ser jattendu għal bqija ta' laqa, nawguralkom il-vakanzi tajba. Is-sajf tajjeb. Għanna pawza ta' kwarta għaliex l-esperti li ġejjin għal dan l-istudju fuq il... Anzi, le, diġa waslu. Signori, dawk li ser jibqaw Eja, inħaffu ħallin nestu x jako ġabkom ħudu postkom malar kem jista' jkun. Ħudu postkom dik l-ewwel u aħħar darba li qatt użajt il-martell biex ikonna il-preżentazzjoni ta' l-esperti. Thank you. Thank you. So thank you very much for um, this. Moving on. Grazie Grazzi tassew mela nistaw inkomplu dan huwa studju fuq eh, eh, regolament dwar is-suq unikru ġi mitlub mill-kumitat sabiex naraw anke ikollna evidenza għal rapport biex ikollna regolament tas-suq uniku aħjar. Dan l-istudju ġimħej minn tlet esperti mill-London mill London Economics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 Jina ser nibda billi nintroduċikom għall-istruttura ta' din il-prezentazzjoni. Ser nibda billi natikom kontest ta' dan l-istudju. Imbagħad ser nitkellem dwar il-performance-based policy cycle u xed niproponu f'dan il-qasam imbagħad ser nitkellem ukoll dwar l-andament tal-lodda tal-governanza tas suq uniku u anke sistema konsolidata għal regolament dwar l suq uniku. Sena nibda prezentazzjoni tiegħi. Mela l-isfond dan l-istudju huwa li segwi żewġ studji preċedenti li saru fil department A. L-ewwel kellna studju fuq il-Performance Based Policy Cycle għassu uniku digitali. U dan jisħaq fuq l-importanza tal-użu tal-evaluazzjoni tal-impatt u analiżi kwantitattiva u tad-data u koll ħarisna l-numru ta' inizjattivi fis-suq uniku diġitali u qed naraw li l-użu tad-data f'dawn l-inizjattivi u fl-evoluzzjoni tal-impatt kienu pjuttost ta' kwalità baxxa. Imbagħad kien hemm studju fuq il-kontribuzzjoni ta' suq intern u l-protezzjoni tal-konsumaturi għat kabbir. U dan kien jisħaq fuq il-ħtieġa li nipprioritizzaw is-suq uniku għal protezzjoni tal-konsumaturi u anke għal tkabbir u kif din il-ġizzazzjoni tiġi implementata u infurzata. Imma l-azzjonijiet tal-Kommissjoni f'dan il-qasam intejbu il-governance, l-għodu ta' governanza tas suq uniku, mod speċjali l-online scoreboard. U anke dan l-aħħar waqt li kien qed isir l-istudju kellna il tabbir tal-Better Regulation Package l-20 ta' Mejju tal-2015. Il-Parlament u koll għadda rezoluzzjoni fis-7 ta' frar tal-2013 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni fuq il-Governanza tas-Suq Uniku. Naddi għall-slide li jmiss Issa fuq il-performance-based policy cycle hemm numru ta' rappreżentazzjonijiet ta' dan iċ-ċiklu politiku u aħna għażilna rappreżentazzjoni hawnhekk li tinkludi numru ta' elementi. Il-ċiklu politiku jiffoka fuq politika partikolari u l-ekkan rridu nkunu ċari fil-raġunament li natu irridu ngħidu x'inhuma l-għanijiet, nevalwaw l-għażliet differenti u niddeċidu fuq li ma politika ser nażlu skont l-evaluazzjoni tal-impatt illi ssir. Anke fuq l-eżekuzzjoni tal-politika rizikunem hemm dan il- proċess u jkun hemm evalwazzjoni ex post biex nifmu kif dan jaħdem u xħadem mux maħadimx. Dan imbagħad irrid imur lura fil-proċess politiku biex inkunu nistgħu ntemmu dan il-ċiklu. Dan it-tip ta' proċess ibbażat fuq l-andament jitejjeb il-governanza u jagħmilha aktar faċli wieħed javalwa jekk dawk il-politiċi li politiki li qed jiġu introdotti xi ikunu effettivi. It-titlu ta' dan l-istudju huwa Smart Regulation. U dak li qed infissru bi Smart Regulation huwa illi dan it-tip ta' performance based policy cycle tiġi użata eh, bħala l-bażi għal dan ir-regolament. Dan huwa konsistenti wkoll ma' dak li għamlet il kummissjoni fl-2010 u zidu illi Smart Regulation kienet responsabilta konġunta tal-istituzzjonijiet Ewropej. Imma li għandha tikkunsidra anke eh, daw kollha li huma interessati. Issa, dak li qed niproponu fir-rapport huwa li għandu għandha tiġi introdotta fażi ġdida dan it-tip ta' ċiklu politiku Dan se jihnilu, din se il-fazi se jihnila il-fazi ta' programmazzjoni strateġika. U il-livell ori ta' strateġija għandu influenza anke fuq it-tip ta' politiki li jiġu implementati. U jider illi strateġija ta' oli ma jkunx hemm evalwazzjoni ċara tal-fejn din qed tiġi proposta u x'inhuwa x'inhuwa l-impatt li qed ħalli. Nistgħu għalhekk nestendu l-ċiklu politiku biex ninkludu din il-fażi addizzjonali. Dan, dan il-Better Regulation Package miex f'din id-direzzjoni. Għaliex qed ngħidu illi hawnhekk għandna fażi ta' preparazzjoni politika imma miex avvantata bizzejt u mhux ċar biżejjed kif l-evaluazzjoni li ssir kif se tiġi kwantifikata. Mu mhuwiex ċar kemm xinu eżattament din il-fażi ta' preparazzjoni. Hemm ma tinkludix konklużjonijiet tal-Kunsill U per eżempju l-programm annwali ta' ħidma tal-Kommissjoni rridu namlu ċara li dan din il-fażi strateġika ta' programmazzjoni tkopri l-ola livelli ta' strateġija. Naddu għall-slide li jmiss, il-fatturi prinċipali ta' din il-fazi huma eh, li twiġeb dawn il-mistoqsijiet, per eżempju, xini raġuni għalfejn autoritajiet pubbliċi iridu politika f'dan il-qasam, xinu ma l-falimenti fissu, xinu ma il-problemi ta' distribuzzjoni, xini l-evidenza li t-sugġerixi xtib ta' politika Ki jistgħu jkunu ta' suċċess, jistgħu l-programmi strateġiċi eżistenti jiġu emendati biex indirizzaw dan il-kwistjonijiet, jew jidru niżviluppaw strateġiji ġodda jridu nikkonsidraw ukoll l-interazzjoni ta' bejn il-politika fih dan il-programm strateġiku u programmi strateġiċi oħra biex naraw jekk dawn din l-interazzjoni nistawx nisfruttawa jew nkella jekk hemm xi tip ta' konflitti. Aħna nħossu li din il-fazi għandha wkoll tuġi pil mistoqsija tal-liema politiki għandhom jiġu prioritizzati, għandhom taw priorita. is slide li jmiss. Hawnhekk għandna stampa tal ta' enhanced performance-based policy cycle mux sinoqot nidħol fil-dettal ta' wieħed waħda minn kull dawn il-fażijiet, imma li nista' ngħid huwa li apparti l-introduzzjoni ta' din il-fażi strateġika ta' programmazzjoni nħossu li huwa importanti. E, e, Il-President tinterrompi. Il-kollegi ma jistawx jisibu il-qed diffiċli jissegu l-preżentazzjoni, tistgħu tmorru fuq il-, il website fuq is-sit elettroniku tal-Imko u il-prezentazzjoni tistgħu issibuha fuq l-aġenda tal-lum. Ho paċenzja, forsi eh, nkunu nistgħu nsegwu aħjar ħalli nsibu din il prezentazzjoni fuq il-tablets tagħkom u l-laptops tagħkom. Forsi l-assistenti jistgħu jgħinu.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 Grazzi, tista' tkompli. Mela, kont qed ngħid li din l-slide turi dak li kont għadni kemet dak li kont qed ngħid, mhux irġan ngħid iġifir biex nirrepeti, l-importanti nisqu fuq l-importanza tal-flus ta' informazzjoni bejn kull ċiklu u bejn l-istituzzjonijiet kollha. Naddu issa l-slide li jmiss aħna ħarisna lejn numru ta' ordu ta' governanza ta' suq uniku u samnijom fit tlieta mekkanizmi ta' valwazzjoni bħala valwazzjoni tal-impatt, mekkanizmi ta' kooperazzjoni, imbagħad għandna u anke s-servizzi ta' assistenza. l slajt ta' wara ħarisna lejn evidenza ta' awareness u performance fejn użajna numru ta' sorsi differenti bħal scoreboard ta' suq uniku online u anke varjetà ta' riċerka inkluż ċertu qodot li li anke ġew użati li slide illi jmiss. Waħda mill-kustjonijiet prinċipali kienet illi e, li wieħed ikun jaf b'dawn is-servizzi ta' assistenza fil-ħidma fil-implementazzjoni tas-suq uniku dawn l-użu tagħhom huwa baxx ħafna fil-varjetà ta' surveys fejn sew konsumaturi dwar jekk semawx b'xi tip ta' servizz partikolari. It-tweġibiet kienu bħal pereżempju siba, disa, sitta u ħamsa fil-mija ta' konsumaturi u negozji li kienu semaw b'dawn is-servizzi. Iġifieri ir-rata hija baxxa ħafna jekk li konsumaturi insasum fuq tarif tagħhom bħal pereżempju li ma servizz online tuża għall-informazzjoni fuq il-leġislazzjoni Ewropea, per eżempju, l-konsumaturi lanqas setaw iwieġbu bl-isem tas servizz. U ir-rati kienu iktar baxxi minn dawk tal-bidu. Għal dawk illi kienu konxib dawn is-servizzi, kultant ma kultant l-arfin tagħhom kien pjuttost limitat dwar dawn is-servizzi. Issa l-slide illi imess. Pala parti mix-xogħol tagħna, aħna kellna diskussjonijiet anke ma' ammont żgħir ta' organizzazzjonijiet tal-konsumatur u organizzazzjonijiet tan-negozji u minn dawn diskussjonijiet rajna illi l-organizzazzjoni tal-konsumaturi, eh, l-arfin tagħhom dawn is-servizzi ta' assistenza huwa pjuttost limitat ukoll. U għalhekk din hija xi ħaġa illi tħassibna. Issa, fuq kif qed jaħdmu dawn l-odda. Għana varjetà sħiħa ta' odda ġifri diffiċli wieħed jiġġeneralizza imma hemm għodot li jaħdmu tajjeb uħra mhux daqstan. Imma jidher li dawn qed jitjibu maż-żmien għalkemm aħna ħassejna illi f'ċertu każijiet dan it tisjib jagħti majna dan l-aħħar. Il-Kummissjoni Ewropea qed tieħu azzjonijiet biex ittejjeb il-performance fuq dawn l-odda pal-online scoreboard li semmejt aktar kmini imma naħseb li għandu jkun impressjoni kontinwa biex intejbu il-performance għaliex Dan mhuwiex il-każ. Issa fl-slides li miss għanna eżempji, qed nagħti xi eżempji. L-ewwel eżempju per hawnhekk huwa dwar l-evalwazzjoni ta' impatt fejn qed naraw illi l-gwida fuq l-evalwazzjoni tal-impatt hija tajba mod partikolari wara l-introduzzjoni tal pakketta deregolamentazzjoni. Imma il- imma l-gwida elettrata mhux sent tajba. pereżempju eżempju, fil-mija tal-abbozzi ta' probazzjoni ta' impatt eżaminati mill bot ta' probazzjoni tal-impatt fuq erba' snin kienu meqjusa li ma kienux ta' kwalità tajba biżejjed u nbatu lura biex jitjiebu. Fil-aktar eh, kmini semmejt studju li għamilna fuq il-Performance Based Policy Cycle u għammek rajna il fis-suq digitali digitali il-kwantifikazzjoni tal-impatt ma kienieċ daqstant tajba. Issa, nadja l-slide li jmiss, eżempju ieħor, din id-darba hawnhekk relatat ma' traspożizzjoni ma' mal-implementazzjoni fejn għanna irrata ta' x'kienet fadal istrir. Kellna għana rati għawnek f'taffariet ma ġewx implementati minn membru wieħed jew aktar. Dan jibda mill-1997 sal-Lulju tal-2014. Issa dan qed jonqos għandna 4 fil-mija li ma ċaqlaqnix minnu għal 4 snin. L-ola rata kienet fil-2005 għaliex kellna mek it-ħol ta' ċar stati membri il-problemi prinċipali li ġew identifikati huma fil-qasam tal-impjeg politika soċjali, servizzi finanzjari, l-enerġija u l-effiċjenza enerġetika. Fl-slajd li miss għanna iktar eżempi għawnek għanna s-sistema ta' informazzjoni ta' suq intern fejn għanna din l-nodra taħdem tajjeb li hija bbażata fuq network ta' informazzjoni bżat fuq l-IT biex ikun hemm kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi u għandha rata għolja ta' satisfazzjon. Għandek 88 fil-mija li huma satisfatti bit-tweġbiet li jsiru fil-ħin u kien hemm ħafna li kienu kontenti bl-isforzi li saru minn dawn il-kontrapartijiet f'din is-sistema. L-slide li miss is-sistema konsolidata għal regolamentazzjoni tas-suq uniku li tkun smart. Dan jaqat dan imexxi l-qoddim il-ċiklu politiku performance based ma' fis uniku. U apparti minn hekk huwa importanti wkoll nżammu f'moħna l-importanza illi ntejbu il-flus ta' informazzjoni bejn partijiet differenti fis-sistema u fl-istadji kollha ta' ċiklu ta' governanza. U anke l-użu tal-ICT jista' jkun fattur prinċipali biex dan iseħħ. Għalhekk għal aħna ħossu jgħadu kmini għal Better Regulation Package li għadha kemm ġiet mħabbra. Din se tkun direzzjoni tajba imma dan jiddependi wkoll fl-applikazzjoni ta' dawn il-prinċipji li jeżistu f'dan il-pakket. L-slide li jmiss għandna din l-istampa li turi eżattament kif aħna din is-sistema aħjar ma naħlux fuqa din l-slide, issa naddu għal rekomandazzjonijiet u azzjonijiet illi saru f'dan ir rapport Diġa semmejt l-ewwel waħda li nintroduċu il-fażi ta' programmazzjoni fażi ta' programmazzjoni strateġika u biex intejbu il-livell ta' trasparenza u kwantifikazzjoni fil-evaluazzjoni tal-impatt. It-tieni rakkomandazzjoni għandha x'aqsam ma' titjib ta' flussi ta' informazzjoni li l-policy makers u l-istrumenti kollha differenti tas-suq uniku aħna suġġerejna modi differenti biex ntejbu l-użu tad-data tal-informazzjoni u l analizi tad-data u jkollna ħab ċentrali li jkun ibbażat fuq l-IMI eżistenti. Suġġerejna wkoll numru ta' modi kif l-informazzjoni u l-aħjar prassi jistgħu jinfilxu madwar l-Unjoni. Unek kanna mbat it-tielet rakkomandazzjoni biex ntejbu li kurem aktar kuxjenza dwar dawn is-servizzi ta' assistenza li jkunu limitati għal li huma pjuttost limitati, nistgħu ntejbu l-capacity building mod partikolari ma' organizzazzjonijiet li rappreżentaw in-negozju l-konsumaturi kif ukoll l-stakeholders nazzjonali. Aħna nħossu ukoll li għandu jkun hemm iktar signposting u eh, ikun hemm portal uniku għal servizzi ta' assistenza. Imbagħad il-raba rakkomandazzjoni biex intejbu l-andament ta' dawn il-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni u s servizzi ta' assistenza. Hawnhekk għamilna numru ta' suġġerimenti f'dan il-qasam ukoll. U fl-aħħar fil-paġna ta' wara għandna l-ħames rakkomandazzjoni biex ikun hemm użu aħjar tal-evidenza li soħroċ mill-ex post tal-evalwazzjoni tal-impatt u dawn jitħlu imbat fl-ex fl-evalwazzjoni tal-impatt ex ante. U fl-aħħar aħna naqblu ma' xogħol li sar qabel mill-Parlament Ewropew li jgħid l-rwol tas uniku fil-proċess fil-semestru Ewropew għandu jissaħħaħ issu uniku huwa huwa importanti ħafna għal politika Ewropea u għandu għalhekk kollu rwol importanti fil-semestru fil Ewropew. Ser intemm lill prezentazzjoni tiegħi hawnhekk grazzi ħafna tal-ħin tagħkom. So I'm going to take a round of questions, um, starting with the rapporteur, Annalene van Brusset. Grazie Afna. Mela. Ħanibdew bil-lista, nimxu għax-shadows. Mela, qed nipprova jiena nsolvi xi kwistjonijiet eh, tal komitat għali. Grazie, ħafna, grazie, ħafna għal din il prezentazzjoni ta' dan l studio Dan huwa saġġett vera importanti, regolamentazzjoni aħjar għal kumitat ta' IMCO. Vera nixtiequ nisqu fuq l-importanza ta' regolamentazzjoni aħjar kif tafu aħna tinħejju rapport fuq eh, regolament intejjeb eh, ta' tissu uniku ta' dan il-kumitat u jiena tneħu gost li Edin fil-fazi tal-abbozz tal-rapport u jiena wkoll kuntenta li qed nara li ħafna affarijiet li għadna kif smajnijom u li huma prezentati hawnhekk huma riflessi fir-rapport iva mxi affarijiet li għandhom jgħajjena naħseb li pereżempju fuq loddot speċifiċi li nistgħu nużaw aħna jiena naħseb ukoll li Vera frustranti, forsi l-kelma frustranti mhux kelma tajba, imma sabiex naraw if il-konsumaturi ma konxi ta' servizzi li diġa jeżistu għax aħna rajna mill-istħarriċ li diġa jeżistu ħafna servizzi u jekk 4% tal-konsumaturi u ma tal-fat li solvit dinja u dawt li li t-sesisti li jridu nqajmu l-kuxjenza. Rridu nisqu per eżempju li hemm iktar fil-rapporti tana għalek Naħseb li jemexin fid direzzjoni tajba permezz ta' dan ir-rapport nixtieq nirringrazzjak għal dan l-istudju kell vera kien ta' għajnuna sabiex nagħmlu l-affarijiet mela aħjar. Għalhekk grazzi ħafna, grazzi. Lista ta' shadows li għandi għal PPE, bżonn ta' mikrofonu għal President. Il-President mhux qed titkellem mingħajr mikrofonu. Inti għad titkellem għal Anna Maria mela naddu għax shadows l-għor. X'na xaddu mużen? Grazzi ħafna President, nixtieq ningrazzja għal reprezentazzjoni ta' dan ir rapporti kolli nammetti li ma qrajtux jiena u mhux ħanamelek waqt il tala tiegħi tas-sejf. Imma meta smajt il prezentazzjoni tiegħek kellu, naħseb li hemm ħaġa waħda li ħarġet vera ċara. Ġifri, inti intkom qed tiffukaw fuq meta ma il-periodu ta' wara li l-leġislazzjoni tiġi eh, taddi kif tiġi implementata u hemm lokal titi hemmhekk u vera naqbel ma' Annelin li jridu ndaħlu dawn l-affarijiet eh, fir-rapport il-flussi ta' informazzjoni jridu jiġu mtejba il-kuxjenza wkoll. Imma Nixti eh, insaqsikom jekk għandkom ideja dwar kif nistgħu ntejbu l-proċess ta' leġislazzjoni. Kif nistgħu aħna nassiguraw li jkollna regolamentazzjoni aħjar? Kif nistgħu aħna nużaw lingwaġġ ħalli nis ikunu jistgħu jifmu aħjar? Dinja xi ħaġa li vera nara nieqsa hemm l-idejat hemmhekk ovvjament vera naqbel fuq l-ħtieġa li ninvolvu aħjar il-Parlament Ewropew. Naħseb il-maġġoranza jemnu hekk u importanti li mhux li nħarsu biss lejn l-implementazzjoni imma Ovvjament nista' nifhem il-ħtieġa li jintejbu l-valutazzjoni ta' impatt u li nkunu konxji tal-proċess eh, ukoll. Uh, u l-proċess qabel il-leġislazzjoni ma nixtieq nkun naf jekk għandkom xi suġġerimenti għax ħaġa li jkun hemm l-implementazzjoni ma jekk aħna mhux ħajkunu preċiżi fuq kif aħna nfasslu l-leġislazzjoni ħan nispiċċaw li ħanatu id-dritt lil qorti Ewropea tal-Ġustizzja li tiġġudika imma inqas sewa nkunu preċiżi iktar ma nagħtu is-setat tagħna nix inkun naf jekk għandkom xi kummenti dwar kif nistgħu ntejbu il-proċess konkret tal-leġislazzjoni. Grazzi ħafna u ħanużaw l-idejat tagħkom fir-rapport dwar eh, dan, ir-rapport tal-Parlament. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox rid eh, ngħid skuża il-mikrofonu tieħdem. Iva. L-ewwel qabel kollox ikolli eh, ngħid skuża li ma stajtx nattendi laqgħa tax-Shadows f'Strasburg eh, huma dita l-koordinatur ta' Alde kienet qed taħdem fismi u grazzi għalek u nixtieq nirringrazzja r-rapporter ukoll tal-li qablu li jerġgħu jiftħu l-iskadenza għall-emendi dana kien punt nkoll eh, waqt l-ewwel laqgħa tax-shadow, grazzi ħafna. Għax għalhekk kellna biżejjed ħin sabiex eh, nirċievu ir-rapport fuq l-istudju u għalhekk eh, vera grazzi. Nixti eh, nuża il-break tiegħi eh, sabiex nistudja aħjar, mela ħan nuża l-plata sajfita sabiex eh, nistudja aħjar dan l-istudju u sabiex nagħtiha rapport ieħor ukoll fil-xogħol blemendi differenti. Imma għandi tlet punti nixtieq insaqsikom jekk tistgħu xintkom telaboraw ftit iktar forsi fil-verżjoni aħħarija il-punti eh, ta' kuntratt eh, aħna ħdimna fuqu fuq il-produzzjoni eh, u naħseb tkun vera ħaġa tajba li jinżommu dan u għajnejna dwar kif ħanaħdmu fuq dan u par sinjura xaldemewze jiena vera interessata f'dak li eh, qed iseħħ qabel eh, l-implementazzjoni u jekk forsi għandkom xi punti li tixtiequ tagħmlu hawnhekk fukoll is-servaljanza tassu u loda differenti aħna kif nistgħu nissiguraw li għandna implementazzjoni aħjar u infurzar tar-regoli tas-suq uniku u nixtieq ukoll insaqsikom jekk huwa possibbli li jkollna lista jew li naħdmu ma' lista ta' eh, linji gwida u naħseb li dawn it-tlet punti huma relatati mal-linko kif eh, diskutejna aħna li rridu niffukaw dak li jedin fil-kompetenza tagħna u jekk hemm possibilità li naħdmu fil-Kumitat IMCO. Oskar Ammam. Grazzi ħafna. Grazzi. Um, il-valutazzjoni ex poste il-bażi għal valutazzjoni ex ante pala MEP sta spiss nabtu wiċna mal-fat li meta nkunu tinfasslu l-emendi tagħna u meta nkunu tinpoġġu l-idejat tagħna fuq eh, dokumenti qed nużaw il-valutazzjoni ta' li l-Kummissjoni ħatibadna u ta' spiss il-mistoqsija tkun jekk il-valutazzjoni tampat waħda tajba inti qed tużom dawn jekk meta nkunu qed ninnegozjaw emendi ta' kompromess. Jiena naħseb li dana huwa lan tal-istudju tiegħek irridu naraw kemm eh, u rridu nkunu oġġettivi u realistiċi dwar il-valutazzjoni ta' impatt x'inhuma il-kriterji il-prinċipali li huma użati sabiex naraw li dawn il-valutazzjonijiet huma oġġettivi biżejt u mbagħad irid naraw min irid jagħmel il-valutazzjoni ta' impatt sabiex aħna naċċertaw li l-anijiet jintlaħqu u x'inhuma l-kriterji u memx u kol il-riskju li il-persuna sa' tipprova tinfluenza l-leġislazzjoni Meta inti għamilt l-istudju tiegħek inti rajt li kien hemm xi valutazzjonijiet ta' impatt li ma kienu irrettivi jew li ma tantx kienu utli għal membri tal-Parlament. Mbagħad punt ieħor importanti li waqt il-valutazzjoni tiegħek esposta u eksante ante wkoll ir-rabta bejn in-negozju u il-Kummissjoni vera importanti dan l-iskambju ta' informazzjoni kif jista' jiġi imtejjeb valutazzjoni ta' impatt eh, għal li għalet li 80 il-kumpanija ġew investigati fl-Unjoni Ewropea. Ma taħsibx eh, li għanna natuwa iktar attenzjoni għax dina tiġi ta' spiss kif nista' naċċertaw li l-affarijiet jisseħħu b'mod ieħor għax dan huwa l-iktar istrument oġġettiv li jkollna għax jekk li jkollna opinjoni differenti irrid ikollna opinjonijiet mill-partijiet interessati u li ma tantx huma oġġettivi. U l-valutazzjoni ta' impatt oġġettiva intkom rejtuna l-pjantazzjoni imma kif nissew naċċertaw li l-valutazzjoni ta' impatt ikun oġġettivi kemm jista' jkun Olga. Grazzi ħafna. Se nkompli fuq eh, fejn eh, waqaf il-kollega tiegħi għax diġà għamel punti partikolari qed nitkellem dwar trasparenza tal-istudju dwar il-valutazzjoni ta' impatt il-kollega tiegħi tkellem dwar dan il-punt. Kumment ieħor l-għażla ta' pajjiżi sorveljati għax l-istudji ta' valutazzjoni ta' impatt eh, ħafna drabi dawna jiġu minn għażla l-addoċ ta' pajjiżi u ħafna minnhom għandhom problemi bil-konklużjonijiet aħħarija għax il-kundizzjonijiet tagħhom ma ġewx ikkunsidrati. Kumment ieħor għandu x'jaqsam mal-konsultazzjonijiet pubbliċi ex ante. Jiena nemmen li t trasparenza u li dawn il-konsultazzjonijiet ikunu għall partijiet interessati rilevanti dan vera importanti. Ta' spiss il-frekwenza ta' tweġibiet għal dawn il-konsultazzjonijiet vera għandna dubi aħna dwarhom nitkellmu dwar kemm dawn hawn um qed jirrappreżentaw l-affarijiet imbagħad dwar il-kuxjenza tal-konsumaturi fuq għodod differenti kemm jekk qed nitkellmu dwar konsumaturi jew il-kummerċ irridu nkunu aħna interessati fil-kemm il-kollegi tagħna huma konxi kif ukoll il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Spiss aħna nixtiequ iktar involviment mill-parlamenti nazzjonali fuq eh, it-trasposizzjoni ssir fil-ħin, trasposizzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea u jekk din il-kuxjenza vera tkun baxxa ma nistgħux aħna nkunu surpriżi bil-fatt li t trasposizzjoni u l-implementazzjoni huma ta' problema vera kbira fuq livell nazzjonali. Grazzi ħafna. Nisija Kansari. Grazie ħafna. Iva diġa saru eh, mistoqsijiet ferm importanti. Jiena ovvjament eh, nistab konvinta, aħna vera konvinti li rridu nagħmlu ir-riforma tal-proċessi politiċi, imma mhux li jkollna xi ħaġa flok, għax kemm il-darba aħna naraw eh, punti politiċi nikkonsidrawhom bħala punti tekniċi. U għandek xi dubi dwar l-użu żejjed tal-valutazzjoni ta' impatt li hemm min jixtieq jipposponijhom u mbagħad tisaqsu għal valutazzjoni ta' impatt jew ħaġa oħra li mhux politika U x'inhuma l-ispejjeż involuti tal-valutazzjoni ta' impatt inti analizzajt dan il-punt? Thank you very much. grazzi ħafna. Iva fl-aħħar parti tar-rekomandazzjonijiet tiegħek inti qed li l-introduċu s-suq uniku tal-aseb pilastru separat tal-proċess eh, Ewropew u li jaċċerta li l-Parlament Ewropew jkollu rwol attiv. Aħna eh, lissa issanna din il-problema bis-suq uniku digitali ma tantx taġobni sefat li qed nisseparaw is-suq uniku digitali u suq digitali jekk il-kwistjoni ma tiġix definita hawnhekk fil-Parlament Ewropew mela ħorġu vera ħaġa imħawda hawnhekk u din il-komunikazzjoni Mbagħad ta' titressa eh, id-dinja jew l-Ewropa bħala komunikazzjoni mhux ċara vera naqbel ma' Olga. Li aħna għandna bżonn l-involviment mhux biss ta' gvernijiet imma ta' ċittadini wkoll u l-interpretazzjoni tagħhom tal-proċess kollu kemm hu għax huwa biss jekk l-elettorat poġġi l-pressjonijiet fuq il-gvern ħajkun differenza. U hawnhekk eh, smajna għana riċentament li Dan huwa vera importanti għas intern, għall-kummerċ elettroniku u rridu naċċertaw li jkun hemm konsultazzjoni pubblika u eh, qed nitħabtu aħna sit lingwi U hemm ftit eh, tweġibiet li ġevejna sissa konsultazzjoni pubblika u dwar il-forniment tal-pakketti għax il-Kummissjoni tixtieq tejjeb il-kwistjoni ftit eh, vera tweġibiet għalhekk hemm xi affarijiet li nistgħu nsaħħu l-koordinazzjoni tagħna għal dawn l-istrumenti kollha imma mhux qed jiġu użati u naħseb li dak li vera għandna neħtieġu li qed nitkellmu dwar l-SMEs għax huma ma tantx jimxu u huma jiltaqgħu ma' problemi u għandhom taħlita tar regolamenti u regolamenti Ewropej, Ewropew u għall konsumaturi wkoll ma jafux huma dwar dawn l-istrumenti għax ma tantx huma użati għalhekk jiena se nifoka fuq din l-odda u nagħti ordni u li niffukaw aħna fuq eh, li ninformaw u ninvolvu aħna iċ-ċittadini u l-intrapriżi Ewropej. Grazzi ħafna. Kantolt? Grazzi ħafna, grazzi għal dan l-istudju. Naħseb li l-punt il-prinċipali inti semmejt li ma tanxuma magħrufa dawn l-odda inti suġġerejt għas fil 10% ta' koxjenza naf li ħafna konsumaturi ma tantx għandhom idea dwar dawn l ma naħseb li bekk għanna opportunità dwar kif nistgħu nagħmlu għamut li u kolli nammetti Jiena inħass li rekomendazzjoni tijak ma tantx kienu b'saħħithom ma naħsibx li ħajjeċitaw in-nies li ħankunu nistgħu aħna nagħmluhom utli imma jekk nistgħu aħna nagħmluhom utli jistgħu jiġu sfruttati għax il-feedback li ħanirċievu naħseb li dan huwa mod kif nistgħu nġru l-provi għal-leġislaturi għalibek nistgħu nindirizzaw il-problemi u dawk l-ostakli mhux tarifa li dawna eh, huma iktar identifikati li eh, iktar faċli identifikawhom bil-kontra. Rid naraw jekk hemm xi ħaġa li nistgħu nagħmlu. Ħafna negozji wkoll huma milquta minn mezzi differenti ta' leġislazzjoni u eh, kif dawna l-effetti se kollha problemi fuq il-negozju. Rridu naħdmu flimkien u ħalli bekk ma jkonniex eh, leġislazzjoni partikolari li tikkontradixxi ruħha u rridu nħarsu lejn dana bħala pakket u valutazzjoni ta' impatt jiena daqsxejn xettiku danna il-Kummissjoni għandha din l-idea ma nafx kemm nistgħu nagħmlu dana iktar b'saħħithom u l-ideja jekk nissaw xaħna nintroduċu valutazzjoni ta' impatt eh, iktar tard. Eh, idealment eh, fl-aħħar ta' trialogu għax jiena naf li ta' spiss ikollna vera tibdiliet kbar l-leġislazzjoni skont il-kompromessi ta' spiss ma jkunx hemm biżejjed jien sabiex naraw kif dan se jisolvi ruħu jekk il-leġislazzjoni tkun daħlet fis-seħħ jew le. Sabin Grazzi ħafna, xtaqt jiena inżid eh, ngħid eh, kemm dawn il-valutazzjonijiet ta' impatt huma vera effettivi. X'proposti eh, jistgħu jsiru sabiex inbidlu l-mod kif il-valutazzjoni ta' impatt isiru? Jiena mhux dejjem kelli l-impressjoni u li dawna kienu wisa bizzet sabiex eh, nadottaw il-leġislazzjoni responsabli 80 il-negozju għal pakket komplut tas suq digitali ċertament mhux biżżejjed u l kumpaniji kollha saqsew eh, u jekk huma ddeċidew li parteċipaw fil-istħarriġ hemm ukoll l-ispejjeż ovvjament. U taħt li ma' ċirkostanzi inti għandek tagħti iktar fond il-valutazzjoni ta' impatt jekk tixtieq li jkollok impatt fuq medda twila ta' żmien speċjalment jekk qed tagħmel tibdiliet vera kbar, naħseb li inti trid tikkonsidra li ħadd tagħmel studju iktar wiesa' mbagħad il-punt ieħor x'inhuma r-rekomendazzjonijiet prattiċi issa Hemm ħafna opinjonijiet differenti u ġenerali ma dak li ma smajt jiena kienu proposti speċifiċi imsejsa fuq eh, strutturi tal-passat kif ukoll azzjoni futura. Jekk inti, jekk inti ħadd tagħmel tibdiliet vera kbar il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet, Dana kif se jwassal għal tibdiliet fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet hawnhekk fil-Parlament. fil parlament u dana kif ħajsir malajr ħafna. Aħna kif jista' jkollna studju li se jbiddel l-azzjoni tal-persuni. Għanna jkollna tipi differenti ta' valutazzjoni ta' impatt x'in situazzjoni ta' finanzjament għal dawn il-valutazzjonijiet. Dawn huma l-kwistjonijiet relevanti għalina. I have got Grazzi ħafna, jena u kol minna ħatija għandi xi mistoqsijiet rigward xi kwistjonijiet li rajt waqt dan il-proċess leġislattiv. Mela l-ewwel fuq is-single point context. Per eżempju jiena żort iċ-ċentru għal konsumatur fl-istat membru tiegħi u bla dubju dan qed jgħin ħafna lill konsumaturi bil-mistoqsijiet illi huma għandhom e, u fil-fatt kienem ħafna mistoqsijiet eh, li jirċivi dan iċ-ċentru fuq settur partikolari, però spiss id-data li jiġbru ma tkunx tista' tiġi użata b'mod tajjeb ċerta kwistjonijiet eh, ta' problemi relatati ma' sistema. Naf li nixtiqu nużaw aktar teknoloġija, pero għatem ċerta problemi li jeżistu. Jiġifieri jiena tassew nixtieq nisma kif aħna nistgħu intejbu sistema ta' IT biex inkunu nistgħu nagħtu il-feedback tagħna. Iżda jiena għandi ukoll erba' oqsma oħra fejn jista' jsir aktar. Per eżempju, il-pakket ta' uniku ta' telekom, aħna wasalna l tejn tista' tgħid ta' filgħodu u wħud mill-affarijiet il-bilna fuqhom bejn l-sija ta' filgħodu s ta' filgħodu ser ikollhom impatt kbir fuq ħajjitna. Aħna edna per eżempju li biex biex naċċettaw il-ftejm ma jistax ikollok filter tal-spam u ma jistax ikollok leġizlazzjonijiet differenti fl-istati membri differenti marbuta mal-spam. Jiena xsibt u koll illi kien ikun utli illi namlu verifika finali bejn dak iż-żmien illi eh, propju meta kien hemm dik il-laqa u il-punt meta naslu għal votazzjoni biex naraw daqsxejn eżattament kif inhuma l-affarijiet fil-verità. Tieni kas fejn jiena ma nħossx li hemm delegazzjoni fejn memx regolamentazzjoni tajba hija fil-kwistjoni tal-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. Aħna kellna laqat interessanti ħafna f'dan il-komitat fejn rappresentanti tal-Kommissjoni kelmuna fuq it-tieni grupp ta' leġislazzjoni illi ena, dik is-sessjoni enitna biex nifmu aħjar aħna għal xiex għan xana nistennew mill-regolamentazzjoni mil aħjar din l-inizjattiva ta' regolamentazzjoni aħjar. Intom qed tissuġġerixxu wkoll dan l-approċċ biex taraw x'jaħdem u x'ma jaħdimx. Naf illi fil-Kunsill qed tagħmlu dawn ir-reviżjonijiet bejn il-kollegi, per eżempju, biex taraw xaħdem mhux maħdimx. Ma nafx jekk intom għamiltux studju biex taraw kif aħna minna ħatana nistaw nejnu l-konsil f'dak l-aspet. Umbat, kwistjoni oħra illi jina naħseb illi hija estremament importanti xi drabi meta naqblu fuq biċċa leġiżlazzjoni u mbagħad eventwalment tiġi implementata jiġifieri tibda tapplika ikolla konsegwenzi li ma konniex qed naħsbu fuqhom. Pereżempju qed naħseb fuq il-bidliet fuq il-VAT għal negozji żgħar. U l-istess għal negozji digitali u r-regoli li ġew stabiliti fl-2006 ma naħsibx li ħadd kien qed ibassar illi Eh, eh, dan eh, dik id-deċiżjoni tal-2006 kien ħajkolla daqshekk impatt. Għalhekk x'nistgħu nagħmlu biex napplikaw bħal ngħidu aħna proċess ta' emerġenza jekk ikun hemm xi leġiżlazzjoni li jkollha affetti mhux intenzjonati. Jiġifieri pereżempju illi ma jkollix għalfejn noqogħdu nerġgħu nirrevedu l-leġiżlazzjoni kollha kemmi, iżda xi klawsola partikolari li kollha xi effetti mhux mixtieqa. Kif nistgħu naġlu dak il-proċess ta' reviżjoni ta' emerġenza? Grazzi. I think those are all the questions, so Naħseb dawk huma l-mistoqsijiet fil-fatt li xtaqna nagħmlulek, ġifier tista' twieġeb. Iva, grazzi ħafna. ser nibda billi inwieġeb għal-ħut mill-mistoqsijiet illi jorbtu speċifikament mal-valutazzjoni tal-impatt. Kienem il-kwistjoni tal- eh, tal- riżultati bazati fuq l-evidenza u l-fatt li m'hemmx biżejjed pajjiżi koperti minn dan l-eżerċizzju anka illi eh, konsidrajna biss numru zaħir ta' kumpaniji rabta ma' dan. Kull ma nistanejt huwa illi iva ikun aħjar jekk inqisu valutazzjonijiet tal-impatt illi kopru numru ikbar ta' kumpaniji u firxa aktar vasta ta' partijiet interessati u kol. Pero ovvjament dan jiswa aktar flus u din hija kol kwistjoni li uħut tkellmu dwarha. Apparti minn hekk jitlob aktar żmien ukoll. E, u naħseb illi nista' ngħid ukoll l-ewwel qabel kollox bħala tweġiba baqal waħda mill-mistoqsijiet illi meta wieħed qis il-potenzjal tal-impatt ta' dawn il-politiki u meta tagħmel valutazzjonijiet ex ante u ex post dawn l-effett huwa żgħir jiġifieri u kun aħjar jekk tonfoq xi ftit flus fuq il-valutazzjoni tal-impatt għaliex eventwalment jekk dik id-direttiva jew dik il-biċċa leġislazzjoni ikolla impatt negattiv ser tonfoq ħafna ktar flus. Jiġifieri b'valutazzjoni tal-impatt tajba franka ħafna flus. Naħseb ukoll li fuq medda twila ta' żmien nistgħu ntejbu l-proċess billi namlu aktar valutazzjoni ta' impatt ikunu ta' kwalità u kwantità aħjar u li naqsmu l-arfin u t-talim li nkunu ksibna minn dawn il-valutazzjonijiet tal-impatt biex eventualment iċ-ċittadini jifmu aħjar kif il-politiki jistaw jaffetwaw u jkollhom impatt fuq il-partijiet interessati. Però ma naħsibx li din hija xi ħaġa li tista' tiġri millum għall-għada. Dan jitlob iż-żmien u iktar ma jkollok valutazzjonijiet tal-impatt ta' kwalità u kwantità u taqsam it-talim mal-partit interessati kollha inkluż l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll in-negozji u eh, iċ-ċittadini u kif dawn ser ikunu influenzati mill-politika. Da kollox minna ħatijaj, ngħaddi l-kelma lill kollega Mela fuq il-valutazzjoni tal-impatt nixtieq nżid kelmtejn. L-ewwel fil-istudju eh, preċedenti tagħna fuq iċ-ċiklu sħiħ, aħna tlabna illi s-sistema ta' supervizjoni tissaħħaħ u ssir aktar indipendenti. Settembru li għadda, Ottubru li għadda, iddiskutejna l-possibilità li jkun hemm board għal valutazzjoni tal-impatt indipendenti. Kulħadd kien eċċitat ħafna fuq din l-idea però sfortunatament din l-idea qatt ma seħħet fil-prattika. Uh, jeżisti iva board tal-valutazzjoni tal-impatt mero mhuwiex indipendenti uh, u jaħdem fih dan il-kummissjoni il għalissa. Naħseb ukoll illi irridu niddeċidu ex ante jekk ikollokx valutazzjoni ta' impatt fil-font jew nkella wieħed aktar leġġer biex nsejħulu hekk għaliex ovvjament wieħed mill-ieħor ivarja eh, fil-nefqa. Eh, xi drabi wieħed jekk jara il-valutazzjoni ta' impatt fuq xi ħaġa partikolari waħedha iżolata tejtiba hija importanti, però meta tqabbilha ma' oħrajn ma tkunx daqshekk importanti. Mbagħad, apparti l-problemi ta' skadenzi, ta' nuqqas ta' ħin li kun għad dispożizzjoni tagħna, il-kwistjoni tal-fatt illi ikollok proposta leġislattiva illi tidħol f'magna biex ngħidu u illi dak li joħroġ wara it-trialogi ikun xaġa differenti minn il-leġizazzjoni oriġinali li kollok għalhekk jekk inti tagħmel valutazzjoni tal-impatt fuq l-oriġinali, il-proposta oriġinali, allura tkun imbidlet ħafna. Għalhekk irridu nifmu kif nistaw imbidlu xiftit il-konklużjonijiet. Xi drabi ma tkunx possibbli terġa' tagħmel valutazzjoni tal-impatt kompletament differenti. Jekk però id-data tkun trasparenti biżejjed iva nkunu nistgħu nagħmlu valutazzjoni tal-impatt mill-ġdid. Però għalmenu jekk ma da ma jkunx possibbli, rridu nagħmlu xi tip ta' valutazzjoni tal-impatt wara li l-proposta tkun ġid diskussa biex naraw kif din inbidlet Barra minn hekk, il-valutazzjonijiet tal-impatt huma biċċa għodda biex naraw l-interazzjoni bej proposta leġislattiva u il-leġislazzjoni li diġa hemm fis-seħħ jew li ser tidħol fis-seħħ. Issa, ettu kol illi ma tistawx tqisu bitċa leġizlazzjoni waħedha għaliex din jista' jkollha xi tip ta' liġi oħra, leġiżlazzjoni oħra li tikkumplementaħħa jew ikolla xi effett kumulattiv, eċetera. Għalhekk irid ikollok um, mappa u stampa ċara ta' leġiżlazzjonijiet illi jeżistu u kif waħda tista' torbot jew ikollha impatt fuq l-oħrajn. Għaliex inkella nistgħu nispiċċaw b'riżultat distort ħafna u mhux ċar biżejjed. Dak dwar il-valutazzjoni tal-impatt. So I think um, other issues that... Issa, mbagħad kien hemm kwistjoni oħra li ġew uh, mitkellma dwarhom. Per eżempju rigward il-kwistjoni tal-atti ta' implementazzjoni u l-atti delegati. Jekk dawn qed ikollhom impatt fuq iċ-ċittadini, allura naħseb li il-prinċipji tal-prestazzjoni għandhom japplikaw għalihom ukoll u naħseb illi fil-linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar il-latti ta' implementazzjoni u latti delegati prinċipali jiddaħlu f'dak il-pakket. Ma nafx esattament bil-kelma prinċipali xiridu infissru. Naħseb li daw latti ta' implementazzjoni u delegati għandhom ikunu dawk illi fuqhom ikun sar valutazzjoni ta' impatt anka jekk l-priorità li qed hija aktar baxxa. Rridu nqisu x'inhuma il-vantaġġi illi nitkellmu dwar dik il-kwistjoni, nittrattaw dik il-kwistjoni lil min ser ta' fetwa u jekk hemmx mod aħjar kif nista' nagħmilha din għandha tmur l-len mill-kwistjoni tal-atti ta' implementazzjoni u għatti atti delegati. L-importanti hija illi iktar ma jkunu importanti u iktar ma ħajkollhom effett fuq iċ-ċittadini iktar issir valutazzjoni tal-impatt tajba. Naħseb hekk wiġibt rigward anka il-periodi fejn ix-xogħol jieqaf u anka dwar il-periodi ta' reviżjoni. Mbagħad jekk ikollok ftit żmien allokat għalik, ftit żmien għad dispożizzjoni tiegħek, tista' tirrispondi għal dan billi tkun pjanajt minn kmieni għaliex inti meta tkun għamilt il-valutazzjoni ta' impatt, inti tkun ist id-diversi għazliet ta' politiki differenti u xistaw kunu il-bidliet u l-emendi li jistaw siru għal dik il-liġi, dik il-bicċa leġizlazzjoni. Um, there were a few questions about how can we improve the policy process. Kien hemm xi mistoqsijiet rigward kif nistgħu ntejbu il-proċess u aħna edna illi għandu jkun hemm fażi ta' ta' programmazzjoni minn qabel qabel ma din il-leġiżlazzjoni tkun infassla. U din tispjegalna għaliex l-affarijiet isiru. Ovvjament da din hija deċiżjoni politika wkoll meta wieħed jistabbilixxi l-pjan ta' ħidma għal ħames xhur għal ħames snin skużawni illi ikun imiss, però xorta waħda uh, trid is id-direzzjoni li wieħed jixtieq jimxi fiha. Dak huwa l-ewwel pass. It-tieni pass imbagħad huwa illi meta il-leġiżlazzjoni preċiża tkun qed tiġi konsidrata, naħseb huwa importanti li jkun hemm rabta bejn il-leġiżlazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt. Din rabta trid isir tkun ċara għaliex ġeneralment jitpoġġew ikun hemm ħames għażliet u um, ma' kull għażla ikun hemm il-mod kif wieħed għandu jipproċedi. mbagħad tintażel l-aqwa mod kif wieħed jipproċedi. Però din qatt ma torbod direttament ma, ma bidliet fil-leġislazzjoni, ġifieri trid tistabilixxi rabta bejn il-mod kif kif ħatimx il qudiem u l-elementi prinċipali u jekk ta' leġislazzjoni u jekk tagħmel hekk eventwalment meta jkollok trialogu u inti tkun neħejt element wieħed, allura l-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tal-impatt ma jibqgħux japplikaw. Jiġifieri dan huwa l-mod kif għandna nipproċedu biex il-valutazzjoni tal-impatt u l-leġiżlazzjoni jikunu aktar viċin xulxin. Mhux qed nissuġġerixxi illi l-abbozz tal-lead tal-liġi eh, kif emendat jerġa' ssirlu mill-ġdid valutazzjoni tal-impatt għaliex ikun hemm komplikazzjonijiet. Però meta jiġu diskussi emendi u jidħlu fil- eh, jibdew jiġu diskussi fil-Kunsill jew fit-Trojka, eċetera, wieħed irid ehm, iqis jekk il-leġiżlazzjoni għaċċanna l-qalan li kella eh, u l-intenzjoni li kella fil-bidunet minħabba li jkunu bidlu daqshekk elementi. Grazzi. Għanna ftit aktar minuti għad dispożizzjoni tagħna jekk hawn xi uħud illi jixtiequ jisaqsu mistoqsijiet jew jitolbu aktar dettalji. Eh, l-Kummissjoni din il-mistoqsija, jekk ikun hawn xi membri li jixtiequ jresqu jew jagħmlu xi mistoqsijiet, nistgħu lkom dan bil bl-emails. Iva, Iva, nistgħu nagħmlu dan tajjeb. Jiena l-esperjenza tiegħi rigward il- um, eh, l-atti delegati u l att ta' implementazzjoni hija illi dawn qatt ma jiġu konsidrati wara l-ewwel eh, wara fil-leġiżlazzjoni primarja. Eh, u għalhekk irridu nqisu x'nistgħu nagħmlu biex dan l-aspett ma jiġix traskurat. Naħseb is-Sur Timmerman samel kumment interessanti ħafna fil laqqa tal-presidenti tal-komitati fejn huwa qal li huwa jistabilixxi jippubblika dawn l-atti ta' implementazzjoni għalmenu fil-forma bozzata tagħhom minn xar ta' qabel minn xar qabel qabel ma jiġifieri xar qabel jibda jikkonsultana biex bekk il-pubbliku ikun jista jitfa dawl fuq xi problemi li jistgħu jeżistu. Ma nafx jekk dan ikunx biżejjed, però Bekk forsi jista' jkollna aktar żmien għal diskussjoni pubblika biex bekk il-proposti tagħna ma jiġux projbiti mingħajr ma ċittadini jkunu jistgħu jgħidu anka illi dinja xi ħaġa assolutament tal-imġienen. Madana kollu, hemm bżonn li nsibu mod illi il li għana nipublikaw komunikazzjoni dwar dak li kun ser isir. Tajja pues? Ser nerġaw nkomplu il-dibattitu tagħna fil-11 għaliex l-esperti tal-punt li jmiss attualment eh, qed jiddiskutu fil-kumitat inte. Mela nkomplu fil-11.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 Ladies and gentlemen, this is a continuation of the... Signori, ser inkomplu skambju ta' fermiet flimkien mal-membri um, tal-Kommissjoni wara il-laqa ta' 23 ta' ġunju rigward komunikazzjoni għal l-istrateġija ta' suq uniku digitali. Ah, issa ser ikolkom ċans eh, anzi l-Komissjoni, u rappresentanti tal-Komissjoni ser ikollhom ċans illi jwieġbu għal mistoqsijiet li saru l-kom preċedentament u li ser jisulkom anka l-lum. Niringrazzjakom ħafna li ġrejtu minna l-oħra tal-parlament aħna namlu dan apposta biex tibqaw saħitkom. Issa, is-suġġetti illi tkellimna tarom fil-passat kienu il-bżon illi neliminaw il-geoblocking, illi nistabilixxu Ehm, strateġija aħjar għal tqassib ta' parcels, miżuri biex intejbu u ninforzaw il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea il-kwistjoni u kol tal-pjattaformi u kondizjoniet l-istess għal uh, kumpaniji zar u zar ħafna daw kienu fost is-suġġetti illi id-dibattejna dwarhom sa mill-aħħar laqa sar bil illi il-Kumitat il ITRE u imko ser jaħdmu flimkien sabiex jibħeju rapport konġunt. U iż-żewġ rapporters jinsabu għawek, is-Sinjura Gepard u Kaja Kales minn ITRE. Aħna nħossu u koll illi e, il-żewġ membri li jinsabu għawek tal-komitat tana li ser jitkellmu fuq dan is-suġġett jixxaqilhom il om ehm, il-krim ta' tifħir tagħna li jaħdmu ħafna u bla edha U jiena qed nipprova nara ukoll Eh, waqt li qed nħejji u nipprepara u nippresjedja u hekk qed nippruva nara nista' ximmur għal laqa tal-presidenti tal-kumitati differenti qabel ma nitilqu ehm, għal btajel tas sajf. Issa, ser naddi l-ewel il-kalma l-sur Bailey sabiex eh, jibda jatina il preżentazzjoni tijaw u. Anzi, Naddi l-kelma li levelin l-ewel, mela, biex tibda ta' meċi mistoqsijiet. Mela, naħseb illi jagħmel sens illi aħna nesprimew, nesprimu l-opinjoni tagħna għaliex issa smajna d-daqsxejn il-Kummissjoni Ewropea titkellem, forsi jistgħu jirreġixxu għal dak li għedna s-Sinjura Kelles u jiena. L qabel kollox nixtieq nirringrazzja lis sinjura Kelles għal kooperazzjoni eċċellenti illi kellna xi ftit tal-ġranet ilu ħdimna flimkien biex naraw kif nistgħu naħdmu fuq dan ir-rapport ta' inizjattiva propria. Għaliex eh, tkun dejjem sfida ikbar biex żewġ kumitati jħejju rapport wieħed, rapport konġunt. U għawek f'dan il-kumitat imkom meta nitkellmu fuq is-suq uniku digitali, Eh, qed naffaċċaw aħna bħala kumitat ċerta sfidi. Ħafna mill emendiri ħafna emendi jridu jsiru, jrid isir ħafna eh, bidliet għall-industrija, iżda jridu jsiru bidliet ukoll li jirrispettaw iċ-ċittadin u kol jina napprezza li l-Komissjoni Ewropea ċettat li terġa t-diskuti maħna dan is suġġett Aħna qed nieħdu approċ aktar ġenerali fuq din il-kwistjoni. Hemm diversi mistoqsijiet illi tqajmu fostom u fil-fatti kolli nejt li rċivejna ħafna mistoqsijiet, pero għal Kumitat Imko partikolarment fil-qasam tal-prodotti ta s servizzi għalina huwa uh, importanti ħafna u ma importanti ħafna dawn il-mistoqsijiet għaliex ilna ħafna naħsbu kif nistaw um, niftħu s-suq intern partikolarment fil-kontest ta' servizzi digitali. Iżda wkoll kif nistaw nenfasizzaw eh, unsaxu il-fiduċja tal-konsumaturi f'dawn l osma u nżidu iktar ċertezza legali għaliex dinja kwistjoni globali importanti iżda ma tistax tapplika 28 set ta' regoli differenti meta titratta kwistjonijiet bħal uh, neutralità tad data, eccetera u fl-istess waqt tipprova taqat dawn ix-xejriet kollha flimkien. Għalhekk naħseb illi aħjar jekk wieħed jadotta approċċ ġenerali u wieħed mill-bidunet. Ovvjament, meta nitkellmu fuq il-suq eh, intern u l-kummerċ, hemm firxa vasta ta' diskriminazzjoni illi ċittadini tagħna qed jesperjenzaw, bħal pereżempju il-geoblocking fejn Hemm pjattaformi illi nħolqu reċentament u li joħorqu pjattaformi ta' negozji ġodda, partikolarment fil-qasam tas servizzi dan is-settur huwa ħafna, għalhekk aħna rridu nqisu il-każijiet individwali għaliex tassew hemm ħafna modelli attwalment. Il ma tistax tgħid li hemm tweġiba waħda għal daw l-isferi kollha, jiġifieri iva rridu nieħdu approċ ġenerali, holistiku, u nizguraw illi aħna tassew qed inħarsu drittijiet tal-konsumaturi u drittijiet tal-ħaddiema ukoll. Sinjura Ford, inti semmejt affarijiet bħal per eżempju it-qassim ta' parcels. Dan ehm, huwa um, miktub fil-fatt bil ingliż u għalhekk jiena qed eh, użajt il-frażi bl-Ingliż tgħid il-kellima li qed titkellem bil-Ġermaniż. Eh, u hekk qed eh, hemm ukoll regoli marbuta mal-e-commerce li wkoll huma importanti, xi ngħidu mbagħad fuq iċ-ċiber sigurtà li government u li procurement ukoll fejn għandna ċerta regoli ta' xiri pubbliku illi huma stabili illi eh, qed nitkellmu dwarhom u hemm bżonn li nibattu dwarhom. ma hemm il-kwistjoni wkoll tal-crowd working eh, li jorbtu daw l-kustjoniet jorbtu ħafna ma' xulxin. Imma msomma jina tfajtilkom emmek xi idejat biex nitkellmu aktar dwarhom, però ma stajtx nitkellem fuq kollox. Iva, il-mistoqsijiet illi saru mill mep id-darba li għaddit u l-Kummissjoni ma setax twiġibhom ħan wiġbuhom illum l-ewwel ħaġa, dak kienet l-idea. Umbat, nieħdu aktar mistoqsijiet minn eh, mill-membri. Għatfadilna 50 minuta wara kollox biex niddibattu. Martin, would you like to start? Martin, jek joġbok tixtieq tibda? Iva, grazzi. Xtaqt namel introduzzjoni. Aħna konna ħsibna li Aħna għanna armata zaħira ta' rappresentanti mill kommissjoni biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom. Ħadna nota ta' dawk illi issemmew diġà tal-aspetti tal-ekonomija, cyber, trading, dawn l-affarijiet kollha, lesti illi inwieġbu mistoqsijiet li jistgħu jsiru dwar dan. Naħseb dak l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu llum Il-President Ejjan nisimaw mela mis-Sinjura Kalas l-ewwel imbagħad ngħaddu għall-Kummissjoni. L-ewwel net il-kollega Buzek rid Milkom. Kif qalet Evelyn ukoll aħna ah, Lestri nibdew naħdmu. Jiġifieri, nittamaw li nistgħu naħdmu bl-aħjar mod possibbli f'dan il-każ. Il-biraħ fil-Kumitat tal-Industrija kellna smieħ mal-Prim Ministru tal-Lussemburgu, Sur Peterlen, u qal li ma nistawx nwaqfu rivoluzzjoni diġitali, dan huwa punt importanti ħafna. Dak li nistaw namlu huwa illi nħarsu l il-qafa ta' innovazzjoni digitali hemm bżonn ta' rieda politika f'saħħitha anke min-naħa tal-Parlament dan huwa importanti ħafna li nuru eh, x'inhija l-istrateġija u kif irridu li jsiru l-affarijiet fis-snin li ġejjin dan għandu jkun fil-qalba tar-rapport tagħna. Irridu nibnu sistema adattata għas-suq digitali u l-konsumaturi ikunu attivi f'din is-sistema dan jista' jsir bl-iżvilupp ta' governanza ekonomika u billi nipromuovu data ta' governattiva tajjeb ukoll li nipromuovu il-kultur ta' intraprenditorija u ntejbu l-ħiliet tagħna. Parti minn din is-sistema hija wkoll l-infrastruttura li kellna aħna kellna ħafna diskussjoni dwar dan fil-Kumitat tal-Industrija. Hemm bżonn qafas ukoll biex ikollna pjattaforma miftuħa anke għall innovazzjoni Anke s-servizzi digitali jistgħu jitjibu mingħajr ma nimminaw l-integrità ta' l-internet, l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda fil-komunikazzjoni li tkun encrypted. Imma dan li dawn jiġu jiġu tassew użati u aktar importanti jiġu nqajmu għalek kuxenza fost il-konsumaturi u n-negozji biex kullu nistgħu jieħdu l-passi neċessarji Imbagħad fuq il-pjattaformi li huma online, dan huwa suġġett li jinteressa lil kulħadd. Dan nistgħu neżaminaw minn flok minnajr ma nimminaw l-internet billi nifmu x'inhuma l kwistjonijiet li għandna. Hija kwistjoni ta' regoli tat-taxxa, pereżempju, l-amministrazzjoni pubblika għandhom sistemi elettroniċi biżejjed biex jiksbu din id-data jista' petizzjoni f'dan is-settur titjib permezz tal-portabilità tad-data u anke niffaċilitaw l-switching għal konsumaturi li konsumaturi jistaw jaqilbu s-servizz jekk li konsumaturi jkunu tassew valuti fir rivoluzzjoni digitali mela huma stess għajmu iktar kompetizzjoni bejn daw kollha li jipparteċipaw fis-suq. Nistgħu wkoll mexxu l qoddim il-potenzjal tal-ekonomija, pereżempju l-big data, cloud, cloud computing ukoll jista' jgħin biex ninħuq l-għanijiet tagħna fit-trasport, saħħa, enerġija u bosta setturi oħra. Il-frammentazzjoni fis-suq li mmexxi mid-dejta ma jagħtanix <laughs> biżejjed lok biex dan is-settur ikunu nistgħu ninvestu fih. U l-inklużjoni tas-suq uniku diġitali hija opportunità għall-Ewropa imma dan irid jiġi implementat b'tali mod li jadatta l-teknoloġiji ġodda u għall-imġiba li dejjem tinbidel tal-konsumaturi jiġifieri tneħħija ta' ostakli fis-suq uniku digitali hija kwistjoni li jinlaħqu mal-internet. Anke minħabba l-ostakli li diġà għandha din li neħħiet din it-tip ta' teknoloġija. Hemm ħafna xwiet jista' jgħid u dak li rajna fil-Kumitat tal-Industrija kien illi kien differenti minn settur għal ieħor u għal ukoll ir-rwol tagħna aħna bħala parlament x'nixtiequ naraw fir-rapport ta' inizjattiva propja. Issa il-Kummissjoni. Grazzi tassew, Sinjura President. Xtaqt nisħaq kif għat il-Kumitat Itri, aħna qed nitkellmu f'din il-formazzjoni tal-Kummissjoni għandi kollegi minn Grow Digis oħra u nilqaw l-approċ tagħkom fitre u imko. Dan jirrifletti l-konfigurazzjoni tagħna u l-Kummissjoni wkoll għaliex qed naqdu servizzi kollha flimkien Iġifiri anke il-format kollu ta' suq uniku digitali il-ħtieġa għal tkabbir u anke din li, li jinserħu moħ iċ-ċittadini tagħna aħna qed nieħdu gost nisma' kont titkellmu għax jidher illi għandna pożizzjoni simili fuq ħafna minn dawn il-fatturi qegħdin diġà naħsbu ħafna dwarhom imma mhux biss naħsbu dwarhom diġà ngħidejna l-istrateġija tas-suq uniku diġitali fis-6 ta' Mejju. Bbażata fuq dawn il-pilastri tal-aċċess aċċess għal konsumaturi għan negozji u li noħolqu l-aħjar għafas u li anke nimmassimizzaw it-kabbir tal-ekonomija digitali. Inħossu li li ikollna aċċess dan il-qafas biex tassew inkunu nistaw nibnu dan il-valur miżjud fl-ostakli li diġa għanna fil svilup digitali dan rridu nindirizzaw biex tastaw nkunu kompetittivi u tastaw nagħtu dan il-valur miżjud. Inti għamilt referenza għal geoblocking Dawn huma iva ostakli sostanzjali u evidenti u koll din hija ta' frustrazzjoni għal konsumaturi, din hija xi ħaġa li rridu nagħmluha kif suppost mill-lat legali u prattiku, anke mill-lat politiku, bħal roaming, bħal neutralità tan-net li rnexxilna niksbu f'temi dwarhom permezz ta' ta' dan il-kumitat u aħna grati ħafna għal dan is-suċċess. Dan huwa messaġġ importanti li rridu nibatu lil kummissjoni l-Parlament u l-Konsil li aħna qegħdin tassew namlu differenza fil-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Se tkunu qegħdin tisimgħu minn għandna anke fuq avvanzat isiru fuq il-geoblocking, ġifiri fost l-ħafna eh, aspetti li qed isiru qed naħdmu wkoll fuq il-pjattaformi li diġà jeżistu naqblu li ma hemmx m'hemmx soluzzjoni waħda għal din il-kwistjoni, imma maħniex qed naħarbu minna din il-kwistjoni lanqas. U dan irridu nsemmuh anke meta nsemmu meta nitkellmu mill stakeholders li aħna qegħdin nagħmlu analiżi dettaljata tal-kwistjoni tal-pjattaformi anke ma fl-ekonomija rridu nħarsu lejn anke il-termini u l-kondizjonijiet u affarijiet oħra relazzjoni bejn l-pjattaformi differenti u anke il-fornituri għax jekk inti ma tkunx pjattaforma għandek tkun tal-inqas tipparteċipa f'din il-pjattaforma. Aħna nħossu li dan l-aspett ta' negozji għandu jiġi meqjus. Id-data hija munita ġdida għalhekk irridu naraw eżattament kif dan qed jiġi użat mill-kumpaniji u anke l-kontenut illegali x'għandu jsir regoli huma adegwati biex wieħed jinotifika jekk ikun hemm kontenut li jikser ċertu regoli bħal dritt ta' proprjetà intellettwali u oħrajn, dritt tal-awtur, lekk imbagħad wieħed iġħarsen din l-inkjesta l ir-riżultati u naraw x'joħroġ minna. Anke dan il-kontenut li qed naħdmu bih ma' servizzi konnektu kol protezzjoni ta' tfal u kontenut estremist kif ser nindirizzawhom dawn l-affarijiet Aħna qegħdin nagħmlu dawn l-investigazzjonijiet, jiġifieri pjattaformi qegħdin nifhmuhom aħjar, nifhmu l-modelli tan-negozji, nifhmu x'problemi jistgħu kemm ma rridux nibdew f'pożizzjoni negattiva. Aħna għandna pożizzjoni f'saħħitha illi dawn il-pjattaformi bħalma qalet kollega Gerbhardt illi dawn huma servizzi ġodda li għandhom fattur innovattiv importanti li joħol u kol kondizjonijiet għal tkabbir. Iġifiri, irridu nħarsu anke lejn aspetti pozittivi. Aħna ma rridux biss nħarsu lejn il-problemi, imma jekk hemm il-problemi irridu nieħdu deċiżjoni politika Anke wara nkunu evalwajna l-evidenza nieħdu deċiżjoni dwar jekk hux ser insibu il-nozzjoni dwar kif se jibbu soluzzjoni. Imma għalissa mhux ħanħdu deċiżjoni għadna qegħdin nieħdu pożizzjoni neutrali u nifhem ukoll li l-istati membri qegħdin ħarsu anke lejn din il-kwistjoni tal-pjattaformi. Il-kollega minn Grow ser tidħol f'aktar dettal fuq sharing economy Imma l-aħħar nota fuq regolamentazzjoni aħjar u pissin tifa fuq il-negozji għaliex din mhix diskussjoni tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Il-President Timmermans ħareġ blinni gwita regolamentazzjoni aħjar edin nżommu magħhom fil-Kummissjoni fl-analiżi tagħna u anke fil-skeda li qed infasslu u l-affarijiet li huma żgħar nagħtuhom ftit importanza, l-affarijiet li huma kbar nagħtuhom ħafna importanza. Nati il-mikrofonu kollega tiegħi jekk forsi jixtieq iwieġeb għal xi kwistjonijiet oħra illi tqajmu. Grazzi tassew Martin, jiena hawnhekk nitkellem fisem il-Digital Ġustizzja u Konsumaturi. Aħna jiena li daħħalna miżuri fil kummissjoni u qed nieħdu gost naraw li dawn qed jiġu riflessi fil-Parlament. L-unika ħaġa li jien nixtieq nisħaq fuqha dak li prezenta Martin li għana nikkonsidraw il-fat li aħna maħniex qed nibdew mill-bidunet, meta qed nitkellmu fuq dan pjattaformi ħafna drabi naħsbu li għed niprofaw nivventaw xaħġa mill-ġdid. Għanna ħafna akili japplika minn angoli differenti għal dawn it-tip ta' modelli ta' negozji li huma kummerċanti e kif definiti fla kif fil liġitana tagħna, ir-regoli qegħdin għalek u għalhekk il-Kummissjoni bħalissa għaddejja b'eżerċizzju li jiċċara x'inhuma ir-regoli eżistenti fil-qasam ta' protezzjoni tal-konsumatur qegħdin innegozjaw kemm nistgħu regoli anke fil-protezzjoni tad-data illi tassew huma adegwati u li naraw fejn hemm ċertu nuqqasijiet regolatorji meta mqabla ma' oqsma fejn nistgħu naqdu li suq mod aħjar biex niċċaraw kif dawn l-idejat japplikaw għal modellin ta' negozji ġodda li qed jaħdmu illum. Palissa aħna wkoll qed nevalwaw il-funzjonament tal-prassi ġust, prassi kummerċali ġusta u qed nipprovaw noħorġu Eh, blinni gwida fl-imkien ma' servizzi oħra dwar kif taħdem din id-direttiva anke fil-direttiva tal-e-commerce u partit oħra tal-liġijiet. Għalhekk aħna fis-strateġija ta' suqnuku digitali ħabbarna li iva hemm oqsma fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur mod partikolari fejn il-livell tal-armonizzazzjoni minima jistaw ikunu ta' ostaklu u għalhekk il-Kummissjoni bħalissa għaddejja b'informazzjoni tal-impatt biex tara jekk hemmx problema. Il-fatt illi f'dawn l-oqsma għad għandna reġimi differenti f'stat membri differenti dan huwa ostaklu għal kummerċ u għalhekk hemm il-ħtieġa li noħorġu proposti leġislattivi biex narmonizzaw aħjar dawn l-oqsma illi ma rnexxilniex narmonizzaw minkejja l-appoġġ kollu tal-Parlament Ewropew meta aħna ppreżentajna proposta għal direttiva tal- dritti tal-konsumatur, il-kondizjonijiet fis-suq inbidlu, qegħdin ngħixu bħalissa f'ekonomija diġitali iktar integrata, dawn l-ostakli issa huma aktar tanġibli qed ixekklu it kabbir speċjalment tal-SMEs tagħna u għalhekk hemm bżonn li tittieħed azzjoni biex nevalwaw din is-sitwazzjoni fl-aħħar mhux lanqas il-Kummissjoni ħadet l-impenn tagħha biex fil-futur qarib tagħmel rifet tal-akki tal-konsumaturi biex naraw kwistjonijiet importanti bħal pereżempju kemm id-definizzjonijiet tradizzjonali tal-negozju l-konsumaturi għadhom xapplikaw f'dinja fejn għanna din il-sharing economy illi l-ostakli ta' bejn id-differenza ta' bejnietom tant hija mhix ċara li ma tkunx taf meta tapplika leġiżlazzjoni u meta le, għalhekk meta xi ħadd jkun qed jirċievi servizz, ma jkunx jaf jekk qed jitkellem ma' kummerċanti u ma' konsumatur. Ġifieri dawn l-affarijiet kollha qegħdin jiġu studjati palissa U għalhekk aħna rridu wkoll nistudjaw dan il-fenomenu qabel ma noħorġu baktar leġiżlazzjoni aħna ma rridux inkunu tard, rridu nħdu azzjoni mingħajr kemm jista' jkun. Irridu naraw ukoll li servizzi tal-Kommissjoni jikkolla jabber karabraw fl-imkien. fl imkien U nizgurakom li għal numru ta' xur issa qegħdin naħdmu fuq dawn il-punti grazzi. Issa, il-membri l-oħra li jixtiequ jagħmlu l-kummenti tagħhom. Il-Kummissjoni. Jekk jista' kunu konċiżi. Jiena Marion Gruben, nirrappreżenta Digi Grow. fil qossor nixtieq nenfasizza illi aħna s-suq Diġitali narawħ narawh bħala opportunità enormi anke għall-SMEs U f'dan il-qasam partikolari, jekk tħares lejn eh, l-aspetti differenti, l-interess tal-konsumaturi l semmis jider illi jaqbel għalli xek irridu li konnem regoli ċari dan japplika kemm għal konsumaturi kif ukoll għall smis L-SMEs qed jibbenefikaw ħafna mis-simplikazzjoni tas-sistema tal-VAT prezzijiet iktar baxxi biex jaslu ċertu parcels, dan importanti kemm għall smes u kemm għall konsumaturi għaddejja bħalissa konsultazzjoni pubblika li ser tintem dan ix-xahar imbagħad naraw ir-riżultati u kif nistgħu mexxuha l qudiem L-standards u l-interoperabilità dawn huma meħtieġa għall smis u fl-aħħar u mhux l-inqas imbagħad mill-qasam tal-e-government. U dan is-settur tal-soqnuku digitali għandna referenza għal proposta għal Digital Single Gateway. Aħna nemnu li dan ser ikun element importanti ħafna biex il-navigazzjoni ta' soqnuku digitali tkun aktar faċli kemm għal-konsumaturi, il-negozji u l-SMEs. Aħna irridu nwasslu għal ħafna informazzjoni u varietà ta' servizzi b'mod aktar simplifikat sabiex iċ-ċittadini, negozju l-konsumaturi ma jinfixlux dwar fejn għandhom marru jekk ridi jiktbu informazzjoni dwar s uniku u jkollhom aċċess dirett għal proċeduri elettroniċi. Anke fuq dan il-proġett fuq sharing economy rridu uh, ħassataraw ukoll proposti konkreti fuq il-strateġija tas-suq internet adottata mill-Kummissjoni f'Ottubru. Filip Xivan li huwa shadow tal-PPE nitolbu biex intervjeni. Grazzi tassew, Sinjura President. Mux se nerġammu lura fuq il-fat kemm huwa importanti li hemm bżonn nikbru fiduċa fiduċja tal-konsumaturi, dun nibidlu l-ekonomija għal waħda aktar digitali. U sharing economy kulħadd jaqbel ġifieri ejja ma noqogħdux nirrepetu. Nixtieq insaqsi wkoll il-Kummissjoni fuq protezzjoni tal-konsumatur. L-ewwel mistoqsija li hija pjuttost ċara, aħna rridu direttiva li tarmonizza il-bejħ online għam il-kunċett ukoll ta' distance selling fil direttiva tal-2011 imbagħad il-Kummissjoni Ewropea qalet illi fil-futur li tixtieq tapplika il-prinċipju tal-pajjiż tal-bejjieħ imma sa minn Ruma wieħed japplika il-prinċipju tal-pajjiż tal-konsumatur. U mhux bil-kontra, ġifiri jiena kwotat fuq kif qed tinqaleb is-sitwazzjoni u fuq protezzjoni tal-konsumaturi. Id-direttiva fuq il-konsumaturi, il beħ kompetizzjoni inġusta, dawn id-direttivi kollha jiena naħseb titkun espert legali biex tifhem dawn id-direttivi kollha li kollet nejdu li rridu nifaċilitaw il-ħajja tal-SMEs u konsumaturi. Għanna ħames testi differenti. Għandek imbat l-online resolution, għandek dawn il testijiet kollha. Li tint biċċa tintilef għalhekk tridu tiffaċilitaw il-ħajja tal-konsumaturi li tkollna test wieħed u kolla ħaġa għandax għasama mal tal-konsumatur u kontraktur naqduhom flimkien. imkien regoli kontratwali għaliex inkella kif ħajfmu l-affarijiet ċittadini tagħna u fuq il-geoblocking qed ngħidu li rridu ntemmu dan il-ħaġa. Imma żewġ tipi ta' geoblocking fil-verità hemm il-geoblocking li mhuwiex ġustifikat li huwa inġust eh, fil-prezzi kummerċjali dan għandu għalik jitwaqqaf imma mbagħad hemm geoblocking ġustifikat li ikun hemm ftehim ta' distribuzzjoni fuq territorju partikolari jekk pereżempju test ikun ippubblikat bil-Franċiż fi Franza. Mhux neċessarjament ikun ta' interess għal xi ħadd landis jew Svediż u l-dettrautur ma tiġiġ użata f'dawk il-pajjiżi għalhekk il-geoblocking jista' jiġi ġustifikat f'ċertu situazzjonijiet imma fuq ir-regoli tat-taxxa u l-ekonomija digitali kif ser nimxu l qoddim din hija s-soluzzjoni għal vitalità ekonomika u fuq il-copyright fuq dit l-awtur din mhijiex ta' ostaklu biex eh, jitċaqla il-kummerċ, irrit ikoll irridu nħallsu lill-awtur mod adegwat dawk huma l-limitazzjonijiet fih il-partit tiegħi jiena x xadow il-President jiena x xadow fil semli sijar, U għalhekk naħseb li rridu nkunu pjuttost pożittivi fuq il-potenzjal tal-ekonomija diġitali biex nabtu stata l-konsumaturi biex jiblu l-mod kif isir il-negozju u n-naħol ostakli għal-kummerċ li fl-ħar mill-ħar dak huwa l-għan tas-suq uniku hemm anke xi kumpaniji teknoloġiċi fl-Ewropa li qegħdin fuq quddiem f'dan il-qasam u rridu għalhekk aħna ninvolvuhom lil dawn il-persuni u ma nimmilawx il-benefiċċji ekonomiċi tal-konsumatur fil-din rivoluzzjoni diġitali fuq id-dizzijiet tal-konsumatur jiena naqbel mal-kellim ta' qabli. Ġifieri, illi diġà għandna numru ta' odda eżistenti fil-leġislazzjoni Ewropea. Mux neċessarjament naqbel illi normuhom kollha u naqduhom kollha flimkien, imma naħseb li tajjeb illi il-konsumaturi u n-negozji ikollhom mod ċar li bih jistgħu jifmuħ u kif jistaw jużaw, jifmuħom dawn il-direttivi differenti u kif jistaw tassaw jużawhom. U li konna per eżempju diffiċ li ikollna leġislazzjoni kbira bħal per pjistess li mbagħad neħlu fuq għal xur twal, naħseb li jekk ma tibdeliet żgħar inpattu għal dawn in-noqqasijiet. nieħdu approċċ immirat dak li rridu niksbu u nqablu anke mas-suq tradizzjonali fejn u fejn u meħtieġ. Fi suq tradizzjonali jekk inti tixtri xi ħaġa li tkun li kollha xi ħsara tista' tibbata lura imma x'tagħmel jekk tkun xi ħaġa fil- fil-mużika per eżempju, tkun ikkonspajta diġa, ma rridux nikkomplikaw l-affarijiet, iridu nieħdu l-affarijiet pass pass. Qed nara l-Kummissjoni jaqblu miegħi, mhux qed nippretendi li tissolvu dan problemi minnhom għall fil-mija ta' dak li jixtru mill-app stores ikunu l-op, ma jipretendux li l-op ikun Mija filmija tajjeb, imma jekk ikun hemm xi nuqqasijiet dawn il-lob jkunu jistgħu jiġu aġġornati. Għalhekk rridu naraw li jkun hemm rimedji adegwati, jinnużaw liġi eżistenti fejn nistgħu nagħmlu l-affarijiet pass pass. Domna ġenerazzjoni sħiħa biex noħolqu s-suq uniku ma nipretendix illi toħol u soluzzjoni għal kull problema li għanna millu malada fuq il-geoblocking. Et nifokaw fuq artiklu 20 ta' direttiva dwar is-servizzi imma ma rridux impoġġubu pizzejiet fuq dawk li kolam raġuni valida fejn ma jagħmlux kummerċ transkonfinali, imbagħad fuq il-prezzijiet tal-parcels jiena naqbel li għandu jkun aktar trasparenza, jgħin biex il-konsumaturi kolam aktar konfidenza, fiduċja, imma f'ċertu pajjiż dan diġà jaħdem tajjeb diġà u ma naħsibx illi hemm rabta ma' responsabilità u l-kustjoni tar reglu tal-vati hija priorità importanti u aħna rridu ngħinukom ukoll fuq it-tieni kapitlu fuq il-networks digitali, servizzi tal-vati digitali jina attendejt għan negozjati fuq il-pakket ta' telekom fi dan il-komitat u l-istati membri pozizjoni pożizzjoni f'saħħitha u rrifjutaw l-armonizzazzjoni tal-ġestjoni tal-ispettru. Nixtieq ninkoraġġikom biex titkellmu ftit aħjar fuq il-benefiċċji ta' koordinazzjoni għaliex naħseb li l-koordinazzjoni hija importanti ħafna. U fuq il-kwestjonijiet l-għandhom xasmu ma' pjattaformi, aħna nħossu li rridu noqogħdu attenti għaliex daw ċertu operaturi ċertu operaturi jkunu jridu jipproteġu l li fjom ma jaħdmu. U għamminnu l-pjattaformi għet ikomplu jizdidu għaliex xo waslu għal ċertu benefiċċji jifrankaw ċertu flus jużaw inventorju li mhux qed jiġi użat tajjeb għall-ambjent ukoll. Għalhekk ejja l dan inżommuh f'moħħna li aħna nappoġġaw il-konsumaturi mingħajr ma nagħtu reazzjoni negattiva għal dawn l-affarijiet u noqogħdu attenti wkoll fuq il-kompetenza ta' nazzjonali fuq it-taxxa Eridu naraw li dan is-settur tal-leġiżlazzjoni nkunu pjuttost flessibbli fid-direttiva nis intom provajtu tiddefinixxu pjattaformi differenti ta' e-commerce, search engines u bqija diġà qegħdin lura, diġà skadut id-definizzjonijiet tagħna, irridu nisguraw li l-leġiżlazzjoni tagħna tkun tħares lejn il-futur u tkun flessibbli u li jkollna nkunu koherenti fil-leġislazzjoni kollha differenti. Mbagħad meta taraw il-pjattaformi trid iżommu dimajnejkom li ħafna kumpaniji Ewropej huma besa be mhux besa ċe u għalhekk jekk se noħorġu bil leġislazzjoni leġislazzjoni li tifoka ħafna fuq il-konsumaturi jingħataw permessa biex jużaw id-data l-operaturi Ewropej jistgħu jispoġġew fi pożizzjoni zvantagġata għax mhux bil-fors huma li huma sidin tal-interfejs tal-konsumaturi għalhekk irridu nkunu konxi ta' differenzi bejn eh, l-innovaturi Ewropej viżavi l-oħrajn u b'mod partikolari hemm tħassib bħalissa dwar ir-responsabilità konġunta. Ġifiri jekk inti ħat tipprovdi eh, cloud computing għal kumpanija inti fejn kien hemm ksur ta' data kif tista' tkun responsabbli għal dak il-pajjiż eh, kumpanija meta kienet jużaw is-server biss. Jiġifieri ma jmejx sa ikun hemm ta' doppja hemmhekk u mbagħad ukoll tab tal-kummenti barra minn din l-awla kumment minnhom kien speċjalment mill-organizzazzjonijiet tan-nies neqsin mid-dawl sabiex naċċertaw li l-affarijiet kollha li qed nagħmlu fis-suq uniku diġitali jinkludi l-aċċess għal persuni b'diżabilità u nixtieq nagħmel talba lil żewġ rapporters tagħna jiena nixtieq nirara il-leġislazzjoni tagħna li jilqa l-futuru kollu imbazata fuq il-prinċipi u sabiex nagħmlu hekk jena nippruvaw nevitaw li nagħtu isem lil xi kumpanija partikolari jew eżempji ejja nitkellmu għal ta' prinċipi mhux ismijiet individwali. Issa nixtieq nad il mikrofonu il dita xarn Sofa. niskuza ruħi tal-li wasalt vera tard, tal-lek ma stajx nisma l-introduzzjoni, għalek niskuza ruħi, jekk mux tan kommenta fuq l-affarijiet kollha li jintqalu, imma fil-qosor nixtieq nagħti l-opinjoni tiegħi. L-ewwel qabel kollox jiena nemmen li s-suq uniku diġitali um, kun priorità u uh, ħajkolna ħafna x'namlu mhux biss hawnhekk f'dan il-kumitat. Vera kontenta li għandna l-ewwel dokumenta ħidma minn is sirt Njura Gebhardt għalkemm ma nistax naqbel ma' konklużjonijiet kollha tagħha fuq eh, l-aspetti leġislattivi fil puntitazzjoni l għandha ta' mill kummissjoni hemm biċċa ta' leġislazzjoni li donna hija koperta minn punti multipli ġifieri direttiva dwar il-kummerċ elettroniku sabiex ukoll nindirizzaw il broking, il-pjattaformi tal-internet, il-kontratti, negozju negozju, prodotti digitali, ecc. jista' jkun li se jkollna bżonn nagħmlu riforma ta' direttiva fuq il-kummerċ elettroniku. Dan ġie adottat 15-il sena ilu issa d-dinja digitali vera differenti minn dak iż-żmien qed gost li dan jinsab fi strateġija bħala pezz tal- biċċa tal-leġislazzjoni li trid tiġi reveduta imma qed nittama li nistgħu nibdew naħsbu hawnhekk kif nixtiequ nirreveduh u li dana mbagħad jikkontribwixxi għax-xogħol tal-Kummissjoni. Pereżempju jiena naħseb li se jkollna bżonn niddiskutu jekk ħajkollna bżonn nikomplu nirrevedu r regoli ta' oriġini ta' servizzi elettroniċi U ovvjament dan rridu nagħmluh ukoll direttivi l-oħrajn u regolamenti li għandhom jiġu reveduti, pereżempju direttiva dwar is-servizzi il-reklamar li nganna pratiki mhux ġusti, direttiva dwar is-servizzi universali, eċetera, eċetera. Jiena naħseb li rridu aħna nresqu proposti konkreti eh, fir-rapport għal xejn ninkludu xi prinċipi ġenerali biss eh, u bat li nistgħu naqblu kif nafu aħna irridu aħna nkunu iktar dettaljati nixtieq nisħaq fuq punt li huwa importanti għal grupp tiegħi jiġifieri ċ-ċiber sigurtà. Hemm jekk naqblu għalftejn fuq il-level Ewropew hemm attakki li qed jisaħħu kuljum għalhekk hemm storja li qed tiżviluppa sabiex tgħin lill-negozju u l-individwi sabiex jiġildu kontra dawn l-attakki. Aħna nirtieġu l-kumpanija Ewropej speċjalment l-SMEs li jkunu mexxejja f'dan is-settur. Għalhekk qed nieħu l-eżempju tar-Repubblika Ċeka marna tajjeb, pereżempju fi settur antivirus imma ma nistgħux aħna noqogħdu lura Għalek, mela, dawnu mal kommenti tijaj, niskuza ruħi jekk jena ma jena spiċajt nirrepeti xi kummenti li diġa Dan Dennis the Young, il-shadow, jgħida il-shadow kol u eh, il-shadow tal-EFTD, tixtieq inti tkellem għall-EFTD. Iva, grazzi ħafna, grazzi President. ħafna suġġetti interessanti li smajna punti dwarhom l-ewwel qabel kollox il-protezzjoni tal-konsumaturi jiena naħseb li din għall-bażi għas-suq uniċu diġitali li vera jaħdem fil-prattika għax il-konsumaturi huma dawk li qed jużaw u jibbenefikaw mis-servizzi u huma jeħtieġu il-garanziji u l il protezzjoni meta jkollhom aċċess għal assu u jridu naraw mbagħad kif nikkonsidraw dan il-garanzija li ikonna strumenti disponibbli imma jekk in-nies mhumiex konxi ta' dawna mela mbagħad ix-xogħol kollu li jsir se jintilef u se jkun hemm l-ebda fiduċja u bħal eh, l-approċċ tal-Kummissjoni li qed nitkellmu dwar il-konsumaturi u l-SMEs li jedin fuq l-istess livell u hemm interessi komuni u kol li ideja li narmonizzaw il-vat u taxxi oħrajn dan huwa mezz kif nistgħu nsaħħu s-settur nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-geo blocking. Jiena naħseb li hemm każijiet limitati fejn din l-azzjoni hija meħtieġa bħala utent tas-suq uniku u s-suq uniku diġitali issa ma nistax jiena nimmaġina sitwazzjoni fejn l-ostakli fiżiċi jisiru ostakli digitali aħna s li nivjaġġaw b'mod transkonfinali m'għandniex aħna frontieri issa u daqt se nkunu nistgħu nikkomunikaw mingħajr frontieri wkoll. Għalhekk qed nantiċipaw nimmaġna dinja Ewropea fejn ma jifdalx ostakli anke dawk diġitali u kif diġa smajna minn ċer l-aħħar darba naħseb irridu aħna nadottaw leġislazzjoni li tħares lejn sitwazzjonijiet futuri wkoll li forsi ma nistgħux aħna nimmaġinawha bħalissa. Sabine. Grazzi ħafna, grazzi l ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja il-Kummissjoni għall-introduzzjoni. u tweġiba l-mistoqsijiet nixtieq nerġa' nitkellem fuq il-geo broking minn banda intijet li sal nofs is-sena d-dieħla se toħorġu bi proposta speċifika fuq il-geo blocking jiena fimtu dan il-punt imma dan huwa biżżejjed aħna se jkollna proposta fuq ġid ta' esklusività tal-aħħar ta' din is-sena qabel l-aħħar ta' din is-sena u kif diġà smajna hemm ħtieġa sabiex intemmu l geoblocking u l-kwistjonijiet tal drittijiet tal-awtur u ġrajiet tal-dunkunu sensittivi wkoll għax hemm strutturi differenti ta' finanzjament li ma nistgħux aħna kemm nitfgħu xi ħaġa floka jekk il geoblocking blocking ikun imblukkat għalhekk nixtieq iktar informazzjoni fuq dan is-suġġett rridu nifukaw ukoll fuq geo blocking mhux ġustifikat imma rridu wkoll na nħarsu lejn is-suq offline fis-settur offline hemm kanali esklusivi ta' distribuzzjoni Sur Zilo għali Iva nista' nivvjaġġa fejn irrid jiena imma dak li qed jiġi offrut fil-ħwienet huwa differenti kemm jekk inti l-Italja, Finlandja jew postijiet oħrajn ġifieri jiġi offruti affarijiet differenti fid-dinja diġitali minn pajjiżi differenti ma nixtiequx issa li narmu kollox hemm ħafna kwistjonijiet li jistgħu jiġu solvuti jekk is-servizzi jkunu iktar flessibbli u mbagħad dwar is-settur awdjoviżiv u l-industriji kreattivi m'għandniex aħna ndajfu l-istrutturi u rridu aħna noqogħdu attenti għandna diversità wkoll konsiderevoli fuq dan is-settur u Mux qed ngħid li din hija xi ħaġa li ħan ikkonsidraw aħna mill-naħa tal-Kumitat tal-Kultura u rridu wkoll nħarsu lejn l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-protezzjoni tal-konsumaturi rridu nżommu id-diversità u rridu aħna nippermettu li jkun hemm strutturi differenti u qed naraw żviluppi fuq l-internet b'dawn il-pjattaformi li qed jostakolaw u qed nitkellmu dwar x'tip ta' kontenut inti jista' jkollok jista' jkollok integrazzjoni vertikolari ta' naħareġ b'mod ċar fil-pakket ta' telekomunikazzjoni kumpaniji vera kbar u dawna tjeffetwaw is-servizzi individwali naħseb li rridu aħna nodu qassa ta' dawn l-iżviluppi għall-SMEs l-SMEs vera importanti li jkollna suq miftuħ fejn jistgħu jipparteċipaw jkollna suq diġitali enormi fl-Unjoni Ewropea madwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fl-aħħar mandat tal-Parlament Aħna kellna diskussjonijiet intensivi dwar kif nistgħu nipproċedu b'din id-direttiva għall konsumatur vera importanti mhux biss li nipproċedu bid-direttiva jiena naf li hemm xi kollegi li tkellmu dwar li nagħmlu affarijiet b'mod parallela li jkollna direttiva jew regolament U jiena naħseb li r-regolament dan jkun l-aħjar mod kif nissu nimxu il-qoddim peress li mbagħad bħala konsumatur inti tista' tkun ċert li ikollok konformità mal-protezzjoni tal-konsumaturi. Fadal tliet minuti biss għax nixtieq eh, nagħti seba' minuti lill-Kummissjoni tliet kelliema Dan, Olga u Mewsa. U jekk titkellmu għal iktar minn minuta u mbagħad mowza ħadd titlef il-ħin u kollha tiġilet magħkom. Ħa nipprova naġġel. Ħa nitkellem fuq il-geo blocking ma mhux il kriket nixtieq jiena nkompli fuq il-punt li r-rapportar tal-PPS emma dwar il-kontenut Franċiż fi Svezja. Jekk persuna Franċiża t-murtejx li Svezja u huma jekk m'għandhomx liċenzja huma jprojbiti li jkollhom aċċess għal kontenut kulturali tagħhom fi stat membru ieħor. U l-problema li inti qed tagħmilha iktar diffiċli għan-nies li eh, jimur jiexu ġo pajizi differenti għax mandom xaċċess għal kultura tagħhom nixtieq inkun naf x'inhi um, l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq il-geoblocking ġustifikat u mhux ġustifikat. Punt ieħor, għax nistaw xemm ħażin bil-mod kif isquni tuġi digitali jaħdem palissa xalija, donna aħna bdejna mill-opinjoni li nixtiequ nilleġislaw sabiex nistimilaw issa l-Kummissjoni wkoll sfortunatament dan il-Kumitat ukoll huma tal-opinjoni li issa rridu nil-leġislaw sabiex niqfu li namlu xi tibdiliet ta' sistema ta' ma' naħseb li dan huwa approċċ vera negattiv u nittama li il-Kummissjoni qed tistudja l-possibiltajiet hemmhekk. E, iva, is-sajf irridu nkunu pożittivi. Olga, grazzi ħafna. Jiena jibba e, nista nżomma l-minuta. Grazzi, Signora President, li jinti tkellimt dwar l-aċċess għal persuni b'diżabilità dan huwa suġġett vera importanti ta' spiss aħna nitkellmu li dwar fatt li rridu nadattaw il-ħiliet diġitali għalhekk kif nistgħu nassiguraw li l gruppi eh, kbar ta' ċittadini ma jitħallewx huma lura x'mhux qed nitkellmu biss dwar nies b'diżabilità imma l-anzjani wkoll. U Qed nitkellmu dwar li ma naħolqux iktar ostakli għall-aċċess tat teknoloġiji kif ukoll it-teknoloġiji li jiġu aġġustati għall-utenti iktar milli jsiru li ma jkunx hemm aċċess għall-utenti għax l-utenti ma jistgħux eh, laħqu. Rosa. Grazzi ħafna, grazzi Iva, se nitkellem bil-Pollak. L-ewwel qabel kollox vera ħaġa tajba li id-dokument jgħet hemmhekk u ħajkollna dibattitu strutturat flimkien ma it-train it-tama li l-affarijiet ħajimxu ħalir, it-tini net diġa tistgħu taraw li d-diskussjoni, l-proposti, l-emendi, eccetera Dawn ħajkun vera diffiċli fil-parlament għax nistgħu naraw differenzi anka bejnietna fil-gruppi tagħna politiċi. Imma priorità vera importanti għalina fid-dokument li inti qed tressa hemm numru ta' affarijiet li jedin ħafna pressjoni, taħt ħafna pressjoni minn SMEs sabiex ikun hemm ġestjoni sabiex ikonna ix online tal kontenu digitali li jinsolvu l-kwistjoni għax laħjar nis qed jaħarbu jimmarru l-Amerika. Met nara li hemm ħafna u il-fatt li l-liġi dwar ix-xiri jew għal-bejja li l-Kummissjoni qed lura għal liġi tal-bejja nitseb din hija soluzzjoni tajba u jekk kien lura l-geo blocking. Filip, Iva, nista' nifhem li hemm l-organizzazzjoni li jixtiequ mhux biss il-Franċiżi ma' kulturi oħrajn jew popli oħrajn li kollha maċċess għall kultura Franċiża. E, vera nixtieq nitolbok li ma nimxux f'din id-direzzjoni fejn dan qed jiġi limitat issa nista' ngħidilkom li se jkun vera diffiċli ma' minita ma' li ħajati l-frott tiegħek nuża din il-kelma biss bil-Franċiż, issa se nerġa' ngħaddi l-mikrofonu lura lill-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Grazzi President. Iva, ħafna punti eh, għajmu u temi differenti u minħabba limiti ta' ħin u żewġ eh, kollegi tiegħi jixxiqu jintervjenaw speċjalment fuq l-aspetti tal-konsumaturi se nipprova nżomm fil-qosor il-punt ta' dwar id-diżabilità e kif e, l-istrateġija ta' suq unitu ku digitali ħarġet jiena e, Aċċertajt li l-ewwel persuni li ltqajna magħhom kienu l-forums e, ta' persuni b'diżabilità u intkom tafu li hemm direttiva dwar l-aċċess ukoll għaddejja mill-Kunsill bħalissa forsi l-Parlament u ukoll jafas fuq dan dan mhux dejjem jingħata l-ikbar priorità imma aħna konxi ta' dawn l-ħtiġijiet fid-diġi tagħna fil-Kummissjoni jiġifieri f'dwar problemi ta' ċessu, u qed nieħdu din il kussjoni b'ħafna serjetà u kif tilkom l persuni li ltqajt magħhom wara l-tnerija tal-istrateġija kienu persuni b'diżabilità. Grazzi ħafna tal-li ntħeġġeġna, Sinjor Ċer, dwar il-livelli massimi tal-vat qed naħdmu sabiex nisimplifikaw dawn il-limiti, speċjalment sabiex ngħinu l-startups għax dan għat nikonsidraħ fara vera importanti u jekk ħanimxi għal pjattaformi u nixtieq intenni dak li qed jiena qabel aħna t-nistudjaw l-aspetti kollha tal-pjattiformi u għata bilħaq vera diffiċli li għam definizzjoni eh, u għalek forsi mux għanasru għal definizjoni fissa, għax kif għalet iċċer, forsi dana jista jimbidel ġara darba inti tfoġġi il-klim fuq id-dokumenti maħna kol konxi tal-aspetti bi sabi u dwar il-livelli ta' ġerarkija ta' data għax id-data tmexxi kollox u u huma relazzjonijiet tan negozji li qed inħarsu lejhom u qed nistudjaw pereżempju hekk kif aħna għandna fil-istrateġija dwar suq eh, digitali il kif inti ħad tixtri il-pjattaformi hemm il-pjattaformi l-kbar dawk il-żgħar u hemm negozji vera żgħar li jkun hemmhekk fuq il-pjattaformi sabiex huma jaqilgħu il-flus u mhux bil-forza fuq l-aħjar ftejn kummerċjali imma l-pjattaformi dawna joħolqu l-innovazzjoni ma fl-istess ħin eh, nis jagħmlu nisma joħossu ruħhom skomdi u tisma' ħafna ilmenti minn dawk li huma interessati u għal modelli kummerċjali u kif dana ħaw jitpoġġaw taħt id-dida ġiġa ma medda jista' jkun hemm xi riflessi protetti m'għandix għalfejn qed nidħol fid-dettalji hawnhekk dawn rajnihom u għarrajna riflessi protettivi mill-istati membri meta jiġu dawn il-pjattaformi innovattivi ġifiri aħna jista' jkollna dibattitu vera tajjeb u jekk nitkellmu dwar dan id-dibattiti nistgħu naraw kemm il-kwistjoni ħad tkun vera komplessa nitkellmu dwar il geoblocking blocking account hekk aħna smajna e, dwar dak li ħajkun differenti fuq il-geo blocking fiex inkun ċar kwestjoni ta' l-IP, tal-copyright, dwar il-geoblocking. U meta netkelmu dwar l-aċċess pereżempju għal siti tal-lokandi, turizmu, mhux qed nitkellmu dwar forma ta' proprjetà intellettwali ta' geoblocking dawna se nistudjaw ovvjament tal ġitt tal-jiet eh, Eh, ta' sklusivita u tal-awtur ħan ħarsu lejn dan taħt il-qafas jiena xin ħedġiġkom sabiex taqraw il-formulazzjoni tas suq uniku ġiditali dwar l-aspetti audiovisivi li naċseguraw l-aċċess transkonfinali sabiex eh, ikun eh, mxiri legali online waqt li jiġu mħarsa ġittijiet tal-individwi fis-settur u din il-ħtieġa li jinħarsu il-valur dan huwa repetut kemm il-darba aħna konxi mill-banda l-oħra il-frustrazzjoni vera ċara ġifri dawk il-konsumaturi li ma jistaw jixtru li m'għandhomx aċċess għal kontenut li u jixtru eh, b'mod transkonfinali u għanna 52% ta' nis li provaw jixtru b'mod skonfinali dan affalla il-sena l-oħra u kif kien 52% mela konna nfallu jekk ħanresqu proposta leġislattiva fuq il-geo blocking aħna nafu li ħajkun hemm ħafna stekolar għalhekk aħna tinħarsu lejn il-Parlament għalli appoġġana mela qed nara li għandi għandur minn fuq il-Veronika. Sfortunatament, spiċċa l-ħin. Naf li hemm min irid jaqbad eh, titira minuta. Quickly. There is a there is a future and there is a present. Presently hemm futuru jem hemm preżent. Palissa nistgħu nħarsu il-konsumaturi minn geoblocking mhux relatat mal-IP U diġa eh, irridu jgħidu jekk eh, tipoġ restrizzjonijiet fuq l-istess membri, ġifri l-kumpaniji irridu jagħmlu hekk, l-awtoritajiet mhux bez dejjem ikollhom eh, l setat kollu. Ir-regolament dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi se jiċċesa dim il mbujet ta' dan il-kumitat minnu fejn u għalhekk trid tgħinu nasa biex naċċertaw li l-awtoritajiet kollha għandhom inforza li kollhom l-istess setat fl-Unjoni Ewropea. Kollha kemm aħna se nużaw il-kunċenzi ta' bih bidizzanza mhux biss online u se nżommu mal fil-proposta li ġejja dal-waqt biex aħna niprovdu remedji speċifiċi għal kontenuti ġitali eh, ġdid għax qed naraw li hemm xquq legali hemmhekk. U kom raġun hemm numru ta' direttivi ġifiri li dawna jodu għastu ta' parti differenti tal-transazzjoni digitali jew lejek aħna għandna raġun li għajna dawn id-dokumenti kolla flimkien jew jekk inkella rridu nawelu qabel kollox rridu nħarġu aħjar il-konsumaturi u negozji dwar xemmemmek iba dan ġifieri rridu nsolvu flimkien. Grazja. Thank you. That was extremely clear. Grazzi, vera punt ċan. U aħna vera ħerqana li inkomplu b'dan id-dibattitu settembru. U grazzi, grazzi ħafna lilkom, grazzi lil żewġ rapporters li eh, tantet jadmu għawnek, grazzi lill-assistenti kalla, il-segretarjat, il-konsulenti tana, kif ukoll lill-interpreti. il li jmiss ħasir fit-3 ta' settembru fid disa ta' filgħodu il-vakanzi tajjeb vera jisħu il-kom dan din il-pawza. Grazie.